Okay, good morning. Um, I think we... we... Mela, l-odwa tajba naħseb li aħjar nibdew minħabba illi kważi kulħadd wasal. Minkejja li qed ikollna diskussjonijiet li huma sewja bejnietna. Xorta waħda naħseb li aħjar li nibdew. Mela l-ewwel punt li għandna fuq l-aġenda tagħna tal-lum huwa l-punt numru sitta. Is-segwitu dwar id-delega ta' setat leġislattivi u l-kontroll mill-istati membri tal-eżerċizzju tas setat ta' implementazzjoni minnaħa tal-Kommissjoni. Dan huwa rapport illi inbeda mill-Kumitat tal-Affarijiet Legali u kien qiegħed ukoll iħares lej l-emendi minn numru 219 għal trattat tal-mod kif titħaddem l-Unjoni Ewropea wara u koll implementazzjoni ta' trattat ta' Lisbona u aħna din provaw nġibu gwida politika dwar dawn dossiers legislativi. jina nista' ngħidilkom id-diskussjonijiet li aħna kellna fil-konferenza tal-presidenti tal-kumitati illi l-esperjenzi kienu differenti bejn kumitat u ieħor dak li għandu x'jaqsam mal-fatt jekk il-Parlament irnexxilux jieħu dak illi xtaq u dak li għandu xaqsam l delegati jew inkella jekk aħna sajniex nippruvaw nġibu iktar atti ta' implementazzjoni fejn parlament mandux daqsek l importanti, il-Kumitat ikon kien il-Kumitat liktar li kellu suċċess sabiex jirna xielu iġiba zewċ u l-bozza opinjoni li jiena t-namen u kullħat ftijem li ħassir minn ta' President ġviri minni, aħna provajna naraw kif elaborajna u kif provajna naħdmu fuq il-mod ta' kif aħna fil-kas tal-ikon konna edin nġbru fuq l-esperienza, mill-esperienza tal-autoritajiet ta' supervizjoni. Jina Saqt ħafna fortiġa ta' trasparenti minn ħadar kommissjoni dwar timeline u l-adozzjoni tal-att delegati ħalli bekk aħna niskuraw li l-Parlament Ewropew ikollu biżżejjed ħin ħalli bekk jeżerċita id-drittijiet ta' skrutinju u analiżi minħabba li ġi li konna f'każijiet fejn ma kenniex biżżejjed ħin u f'daqqa waħda qabel il-vaganzi nsibu ma' wiċċna dokument jew proposta ma jkollniex biżżejjed ħin sabiex niddiskutuha u dal-punt qudiem il-plenarja. U għanna l-kwissjoni u koll tal-periodi ta' vakanzi li ħin kollu aħna rridu nġildu fil-laqa tal-komitat um, tal-presidenti tal-komitati. U aħna għanna u koll il-periodu ta' s-sena 2014 u l-periodu ta' kampanja elettorali minn kija li jena u eh, s-sejt l-Komissjoni sabiex joħorġ ma joħorġux proposti f'dak il-perjodu minħabba li l-Kumitat mhux ħajkun disponibbli xorta waħda timetable qiegħda tkun infassla f'dak il-mod. Illi ħajkun hemm ċertu proposti li xorta waħda ħajkollhom jgħaddu f'dak il-perjodu. Jiena naf illi da fil-fatt ħajċa ħadna minn ċertu drittijiet, iżda naħseb illi jista' jkun hemm sitwazzjoni simili wkoll anka għall plenarja. Iżda dan affarijiet iridu narawhom daqsxejn minn qabel nippruvaw nimplementaw bejnietna ċertu ftejim ħallibek ma jkunx hemm wis proposti li jgħaddu f'dak il-perjodu fejn aħna ma nkunux attivi. Kien hemm sitt proposti u uh, ftit minnhom ġew minnaħa ta' Anthony li huwa x-shadow u minħabba rapporter fuq rapport ieħor naħseb li huwa fil-fatt jista' jitqis bħala eh, il-missir ta' standards regolatorji. U naħseb illi nistgħu nassumu allura li l-emendi tiegħu qed imexxuna fid-direzzjoni tajba u qed jisqu fuq punti ta' natura speċifika. Hemm emendi oħrajn illi naħseb li l-maġġoranza tagħhom nistgħu naċċettawhom għandi ċertu mistoqsijiet fuq xi ftit mill-emendi u allura jien naħsibt illi qabel ma nippermetti lil dawn in-nies illi resqu dawn l-emendi sabiex jiċċarawna għalfej resqu din l-emenda jiena nixtieq nsaqsikom mistoqsijiet speċifiċi fuq xi kliem li hemm fl-emendi ħalli mbagħad intom tkun tistgħu tikkummentaw. Mela entni fl-emenda numru tlieta għal paragrafu numru 2. Jiena naf illi inti eh, nisa nifhem x'attejt inti hawnhekk iżda U naħseb li għandek raġun, iżda jiena naħseb li l-punt li jiena provajt in-ressa għawek kien illi aħna irċivejna u kol ftit informazzjoni ħata tal-ezma li ma konniex tajna bizzejed gwida fil-ewel testana tal-level wieħed. U għalhekk jiena fil-fatt qed nitkellem fuq il-politika ta' referenza u hekk, jiġifieri forsi l-aħjar ħaġa li nistgħu nagħmlu għalli nieħdu dak li inti qed tipproponi u nżidu xi ħaġa ma' dawn il-kliem ħalli bekk naraw li hemm biżjed gwida iżda Mhix problema, nistgħu naħdmu flimkien dwar din. Iżda naħseb illi veru għandek raġun dwar ir-regolazzjoni ta' elementi essenzjali hija importanti, però jiena xortu waħda nixtieq illi aħna nsemmu illi għanna bżon illi nintroduċu bizzejed gwida politika għall-implementazzjoni tal-għawdawn latti. Emenda seba Hans Peter Martin għal li l-emendi l-membri kolla għandhom jina taw din l-informazzjoni jina nasab li din jgħada xejn zejda minħabba li mux dejjem ikollhom l-informazzjoni fuq eh, eh, il-membri kollha, iżda jiena nista' nifhem xie jishti Hans Peter Martin, pero nasab li dan huwa xogħol ta' segretarjat li jibaddi l-informazzjoni mbagħad lill membri kollha. U aħna kellna wkoll hemm għandha numru 5 sabiex inżidu ir-referenza għal shadow reporters. Naħseb li din hija xi ħaġa li hija xieqa fil-fatt minħabba li dawk illi eh, ikunu fil-kummissjoni kun tajjeb li jkun jafu min huma shadow reporters. Umbat, naħseb illi aħjar nimxu fuq il-fatt li s-segretarjat umbat jibat l-informazzjoni l-membri kollha. Hans Peter Martin mux jgħatawek, iżda għan itkellem xirtu għada fuq l-emenda tiegħu. Fl-emenda numru 9 u jixtieq ineħħi il referenza għal xar għal xarejn li għannaw fil-periodu leġislattiv u periodu qasir wis jiena nixtieq ngħid li di mhix ta' ħaġa daqshekk pożittiva. Jiena naħseb iżda illi rridu nifmu dan il-punt li dan huwa perjodu wis qasir fejn aħna qegħdin ngħidu illi fil-fatt jista' jkun hemm volum qawwi hawnhekk ta' informazzjoni. Antolin, ma nafx jekk il-klim li inti tipproponi fl-emenda 13 u iġdaq daqshekk klim xira f'dan il-kuntest minħabba in inti qed titkellem qed tipproponi kelma Illi ma nafx hekk iġdaq daqshekk korretta f'dan il-kuntest, però nifhem x'qed tgħid. Inti qed tirreferi għal tul tal-perjodu U anka fl-emenda 15 għantu li ma nafx jekk kien ċerta illi aħna meta ngħidu nindirizzaw jekk nistgħux nispjegaw lilna jekk nistgħux nispjegaw ruħna qudiem mill-kumitat. Jena naħseb li din l-alternattiva għandha tkun possibbli iżda li kieku aħna kellna nagħtu il possibilità l kulħadd forsi ma nispiċċaw qatt bix-xogħol tagħna, ġifieri forsi nistgħu nbidlu għada xejn di. U apparti minn hekk jiena ressaqt bots abbozz oriġinali tiegħi ġifieri il- ħatra ta' partijiet interessati minħabba relevanza li huma għandhom għal parteċipazzjoni fil-din il-proġettura, mux biss għed nitkelmu fuq l-atti delegati, zaħjena naħseb li kien importanti li insemmi dan il-punt. Użven fil-fat rizid xi ħaġa u naħseb li vera din hija xi ħaġa tajba. Minħabba li vera illi għandna jkollna il-timetable xirqa minkella ikonna n-nis tas-soltu, Sven pas-soltu, kiku jgħidinna li ikun hemm iktar minn nies li s-soltu nistennew li joqomsu Nirringrazzjakom ħafna tal-kontribuzzjoni tagħkom fuq ir-rapport, iżda jekk hemm xi ħadd naturalment li jixtieq jitkellem jerġa' dwar dawn l-emendi, naturalment intom nistidna sabiex tagħmlu dan issa, li nistidna sabiex t-kommenti jekk jogħġbu. Grazzi ħafna xarren ta' daw il-kummenti. Jekk jogħġbok permettili nispjegalkom l-emendi tiegħi iktar mill-li emendi naħseb iktar nqishom bħala suġġerimenti minħabba li dak li xtaqt jiena huwa li konna dokumenti li kulħadd jaqbel mal-kontenut illi fih. Naturalment jiena ressaqt xi ftit suġġeriment fuq eh, partijiet minn dan id-dokument u żgur li l-Ingliż tiegħek xar nu ħafna ħjar minn tiegħi. Ġifieri nafda fik. Mela, aparti minn hekk jiena nixtieq nagħmilha ċara li dawn l-istandards regolatorji huma standards li aħna konna stabilixxejna għad dokument ta' livell wieħed fil-qassam finanzjarju li nistgħu jitqisu bħala kategorija speċjali tal-atti delegati u dan ifisser li veru li dawn huma atti delegati iżda hemm tipi differenti ta' atti delegati, jiġifieri. L-idea tagħna hija li aħna nippruvaw nitbedu mill-idea illi l-RTS Dawn l-standards regolatorji huma tip speċjali ta' għatti delegati l-autoritajiet ta' supervizjoni ħajkunu involuti ħafna fit tfassil ta' dawn l-standards u ħajkonna proċess speċifiku. Ġifiri jista' jkun hemm tipi oħrajn ta' għatti delegati fejn hemm bżonn il-parteċipazzjoni u dawn ukoll għandhom jitqisu bħala għatti id-delegati. Dak kien il-punt li jena fil-fatt xtaqt. Nitkellem dwaru meta ressaq dawn l-suġġerimenti. Issa t-tieni punt dwar l-elementi l-elementi ewlenin. Issa għek jiena b'dan il-punt xtaqt nisaq fuq il-fatt li hemm bżonn li jkollna rabta xieqa ma dak l-istrument partikolari rilevanti jekk dan huwiex għat implementazzjoni u tad-delegat, jiena naħseb illi fil-fatt rridu nisqu fuq l-iktar elementi essenzjali importanti minħabba l-iskonti trattat il-leġizlaturi għandhom il-kompetenzi illi fil-fatt ikopru l-iktar elementi essenzjali. Ġifir il-leġizlaturi ma jistawx jitrasferixxu responsabilità sabiex jirregolaw dawk l-elementi partikolari lil ħadd ieħor. Ma jistawx ikunu delegati lill-ebda awtorità jew mekkaniżmu ieħor. U dan ifisser għal din raġuni illi din il- per esempio il-kompetenza tal-Frontex illi tgħid illi l-elementi essenzjali huma marbuta mal-iżvilupp ta' drittijiet fundamentali u eh, anka dwar id-definizzjoni ta' ċertu għanijiet politiċi, eccetera, naħseb illi fil-fatt huma elementi essenzjali illi għandhom ikunu koperti biss mill-leġislaturi u ma jistgħux ikunu delegati. Hemm ukoll aspetti oħrajn illi jistgħu ikunu delegati iva. bħal l-standards regolatori jew tekniċi dawn jistgħu jkunu għat implementazzjoni u għat delegati iżda jiena hekk xtaqt nitkellem b'mod partikolari fuq ir-responsabilità tal-leġislatur f'dan il-proċess kollu kemm hu. Jiena naħseb illi din hija parti importanti mill-responsabilità tal-leġislaturi u din hija parti wkoll mill-idea demokratika ġifiri illi aħna narfu min għandu ġor responsabilità għal xiex. Ġifiri aħna rridu naraw l-artiklu design ikun implementata għek fejn aħna rridu naraw li dawn l-elementi ewlenin ikunu eh, elementi li aħna nieħdu ssibhom mbagħad l-affarijiet l-oħrajn li għandhom x'jaqsmu l-delegati jkunu affarijiet komplementari li jmorru eh, flimkien ma dawk li huma eh, l-elementi ewlenin. Imbagħad għandna ċertu prinċipju hawnhekk li hemm bżonn li nibbażaw nimplementaw ċertu kriterji li jistgħu jkunu siwja lina ħalli bekk aħna nkunu nistgħu naraw li fiħdan il kovitati għandu jkun hemm persuna li tkun responsabbli ħalli aħna niskuraw illi l-elementi ikunu diskussi fl-iktar kumitat illi huwa relevanti għal dak il-suġġett partikolari, għal speċjalment dawk il kumitati li għandhom il-kompetenza li jiddiskutu dak il-suġġett partikolari, ħalli l-azzjonijiet jisiru b'mod konsistenti. U naħseb li il-rapporter f'dan il-kontest għandu jkun responsabli ħalli jisegwi il-proċess ta' follow-up meħabba li war rapport li jkun jaf liktar dwar il sujġet partikolari tar-rapport. Jkun u jew ili jkun jafu liktar xinu għaddej fil-komitat u fil-kummissjoni. U l-kwistjonijiet l-oħrajn naturalment huma kwistjonijiet li għandhom x'aqsmu għal-lingwa, l-mod ta' kif kien infassal ċertu kliem, jiena ressaq dawn is-suġġerimenti sempliċement bħala suġġerimenti l-idea tiegħi kienet li rapporter tipprova tinkludi dawn il-punti li jiena ressaqt fil-forma ta' kompromess u nittama illi fil-fatt kulħadd ikun favur dan ir-rapport. Grazzi ħafna Antonin naħseb li ħarna xilna naqblu dwar dan id-dokument. Skużani, Werner, ma rajtekx mill-ewwel hemmhekk, jekk joġbo. Iva, grazzi, jina dal-ħodu sirt naf li kont t-xedow reporter għalli pipi ma konċ naf dan qabel imma insomma jina nixtieq l-ewwel qed nirringrazzja ħafna Nil xerm minħabba li tkellmet fuq l-iktar punti ewlenin ta' dan ir-rapport. Aħna Fil-fat fil-bidu ta' s-sena fl-mkien ma' nemmi aħna diġa id-diskutejna dan kollu tkellimna fuq l il delegati jekk kif kienu prezentati u bdejna nippruvaw niddiskutu anka il-timetable u l-ispiegazzjoni tal-Kommissjoni. Sinjura Hedegard fil-fat kienet għalitina din l-ispiegazzjoni fissam il-Kommissjoni li fil-fat aħna għanna nkunu formati eh, fuq bazi regolari li aħna għanna inqas ħin, għandna nkun naġlu daqsxejn iktar u li aħna rridu nkunu involuti f'dan il-proċess kollu, għandna nkunu informati iżda din kwistjoni tal-atti delegati mhix biss importanti fil-Parlament, iżda importanti li niġġudikaw u nanalizzawha bl-aħjar mod. U jiena naħseb li xarin rrid inti raġun meta qalet li l-ewwel nett. Aħna meta din nitkellmu fuq il-kolleġislaturi tal-Parlament u importanti li aħna dejjem inqisu l-iktar elementi ewlenin Eh, f'dak l-għandu x'jaqsam il- leġizlazzjoni u aħna nkunu nafu dwar dawn u ndiskutu għam dawn mill-bidunet u mux fl-ħar minuta u jkollna daw il-proposti minn qabel. U kif għalet ċerren iva importanti li aħna nkunu nafu eżattament kif ħatkum implejanata il-timetable ħalli bekk aħna nirċivu l-informazzjoni f'waqta nafu illi jista' ċertu ċertu dewmin dan kulħadd jafu li dan huwa possibbli iżda jiena naħseb illi b'dan il-sib kelli eh, fil-fatt ressaq dan is-suġġeriment, ġifiri dak li għandu x'aqsam il-pożizzjoni li tittieħed mill-kumitat, naħseb li għandha tittieħed f'waqta. U anke dwar dak li qal kollega Sanchez Presejdo, jiena naħseb li dak li jintqal mill-partiti għandhom fil-fatt ikun riflessa u għek jina naħseb izda li din il-linja u direzzjoni li għatturina xerri naħseb li nappoġġa bisħie, grazzi. Grazzi ħafna Iva, jiena naħseb Werner li fil-fatt ħafna mill dak li qed jintqal minn Antonin huwa tajjeb. Jiena wkoll nixtieq ngħid illi likon kellu ħafna ftehim fuq bażi bilaterali dwar l-imġiba tal- kummissjoni u naħseb li l-pija tal-parlament ma jafx bihom dawn il-ftejim bilaterali. Jina wis nibza l-ftejim bilaterali imma jibqax validu minħabba li jkun hemm xi tip ta' ieħor ġenerali li joħroġ mal minnaħa tal-Kumitat tal-Affarijiet Legali. Sven jekk Stabis Sta ngħid li aħna r-rapport tiegħek nilqgħu anki li mendi li rajna li tress u kollegi aħna nistgħu naċċettawhom hemm punt wieħed li anki inti semmejt f'dikrazzjoni tal-bidu tiegħek minn ġej mill-kollega Martin. Aħna nifmu tħassib li għandu u li urina imma l-emenda numru 5 mm, ta' kej il-problema qed kopri aħjar ġifier nilħu l-istess li Hans Peter Martin għandu raġun jgħid li jrid li l-membri indipendenti għandhom ikunu informati bil-proċessi differenti, imma dan nista' niżguraħ b'dan il-mod ukoll. U kol jina naħseb li hawnhekk qegħdin fid-direzzjoni tajba. Ma nistax nara kif xerin fuq dan ma nistax inkunu qed naqblu. Tajjeb wisq Grazzi. Jiena wkoll ma tantx diċin zid. Fil-fatt huwa importantissimu li il-proċess tal-atti delegati verament ikun qed jaħdem anke li konna interazzjoni kif suppostu xirqa bejn il-kumitajiet u l-awtoritajiet. L-emendi tiegħi kienu żgħar ħafna fuq tlet um, punti l-informazzjoni kif nistaw naqsmu bejnietna, kif għal Sven, nispera li l-emenda numru 5 se tkopri l-gruppi differenti u anki il-fat li tindbat mis sekretarjat un-bat irrit ikun hemm ukoll il-kontinuità hemm bżonn li naraw wara l-elezzjonijiet ċifiri konna l-ewwel fażi ta' dawn ir-regoli tekniċi, irridu naraw zaħtan kif sena x'tan għamlu bihom, e, se jkun hemm xi wħud għas biss se nerġgħu niġu hawnhekk. Ġifieri rridu naraw min se jkun responsabbli tal-liema dossiers wara l-elezzjonijiet biex ikunem u koll il-ħatra ta' shadows kolla fil-gruppi politiċi għal dawn l-atti delegati u dik jekk dik il-persuna ma tkunx reġiġi teletta, irridu naraw minn sejħu posta. Ejjina, eh, naħseb li jekk ma jkunx hemm diġà persuni responsabbli nibdew nitilfu ftit eh, dan il-proċess, imma aħna rridu kon naraw kif niformalizzaw dawn il-proċessi. Jiena kont kuntenta ħafna wara l-laqa li kellna mal-grupp ta' l-ezma meta ġew kelmuna fuq il-fazi li jmiss tal-konsultazzjonijiet tagħhom u nispera li nkomplu b'dan ix-xogħol wara li aħna batnilhom il-kumenti tagħna u nispera li dawn jagħtu riżultati l-weduna li se jagħtu jekk se jkun hemm xi ħaġa biex nifformalizzaw dan it-tip ta' proċess naħseb tkun ħaġa tajba mhux biss salina imma anki għal membri futuri ta' dan il-Parlament. Naħseb kollox hemm e, għandu xaqsam mal-mod ta' kif aħna l-informazzjoni naddu għal xuxin il-proċess il-mod ta' kif jimxi ukoll. Jiena kontenta u kol għal-fat li l-kull emenda numru 15 taħdem ġifiri meta jkunem talba mill-komitat kompetenti dan ikunem u kol segwitu jiġu jispiegaw l-affarijiet. Naraw ġifiri nejdu li meta issaqsi għal dan l-emenda bħal di għal numru 15 nkunu nistaw aħna nappoġġawha. Grazzi ħafna. Għaw xaħtiħu li forsi xtiq intervjeni le, tajjeb wis, nir-ingrazzjakom għal-kontribuzzjonijiet ta'kom, naħseb kej, inti et eh, eżattament dak li kontet naħseb jiena ġifiri dwar l-emenda numru 15 nafu x'nixtiequ kif eh, nafu kif rridu niproċedu imma mħabba il-briefings u anki l-iskadenzi mux dejjem l-affarijiet huma faċli. Issa fuq il-kontinuità hemm limitu il-koordinaturi tal-kumitati ma nafx eżattament kif iridu jiproċedu ma forsi kontu tiftakru li eh, flaqa mm, li kena diġa tal-bidu f'dan il-mandat laqa tal-koordinaturi, aħna konna diġa konna edin nitrattaw il-solvency t-numru t-nej, kienet mana Peter Skinner. ġifri, meta għandek tim diġa stabilit, it-tim irrid ikompli jaħdem. Imma naf li se jkun hemm xi drabi fejn il-tim, il-rapporter ta' tim ma jibqax ma tibqax l-istess persuna nistaw nsemmu dan il-fat imma jekk il-Kumitat tal-Affarijiet Legali jaħsibx li din hija ħaġa tajba li tissemma għax huma jkunu qegħdin iħarsu lejn l-affarijiet minn banda istituzzjonali. I think we can put that in. Xorta naħseb nistgħu indaħlu xi ħaġa bħal din. Nistgħu forsi inresqu xi proposta ta' kompromess għalix le forsi jekk għanna xi affarijiet li diġa semmejnijom noqogħdu ftit attenti kif impoġġuhom. Tajjeb wis minna wasalna fl-aħħar ta' din eh, ta' dan il-punt jiena se nipposponi il-punt numru seba' ġifieri ir rapport tiegħi stess fuq il-rapportaċ ta' natura mhux finanzjarja għanna l-ewwel abbozz li huwa disponibbli mal-problema hija kif blima format se noħorġu mal-Kumitat tal-Affarijiet Legali ipposponow u id-data ta' rapport tagħhom għalhekk se nieħdu vantaġġ minn dan biex aħna nkomplu nagħmlu x-xogħol tagħna qabel naddulkom ir-rapport tagħna. Bekk nistgħu immorru għal punt numru 8 ġifiri rieżami mill-ġdid, l-eżami mill-ġdid ta' Sistema Ewropea ta' Supervizur Finanzjari. Sven Gigol, rapporter. Iva forsi nistgħu nerġgħu niċċaraw daqsxejn. Qegħdin daqsxejn qabel il-ħin għatfadal illi jiġu il-shadows ma nafx jekk is-sur Clint sur xtawek fil-parlament. Hija ħasra Nistaw nistennew ħames minuti sa' kemm jasal Wolf, Signor President, jew inti x'taħseb dwar da? Jena naħseb illi aħjar illi ikonna l-konna l-kulħadd u hekk nkun nistgħu niddiskutu dawn il-punti kollha, ma mhix problema li hija. Aħna suppost kellna nibdew niddiskutu f'disaw nofs neqsin ħamsa. Il-kollega ta' il-ħaddim ta' Wolf Jakob għab li ħajkun għaw f'muna ħames minuti oħra. Għalli izdaqala bil-lingwa segreta. Bil-ġermanis ġivri. Tajjeb, tajjeb, wis inaqbel miegħek li forsi nistennu ħames minuti biex kulħadd jilħaq jinġabar. Grazzi.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 l-assistenti għaw rrit jgħamil ftit il-xola li humbat jgħidlu ftit fej edin. Meta jasal. Ähm, mela, fil-qosor ħafna nista' ngħidilkom xi ħaġa qabel ma nibda jiena naħseb li dan id-dibattitu fuq supervizjoni finanzjarja fil-fatt jinnam mill-bidunet ta' dan periodu leġislattiv li qed niddiskutuh b'ħafna maġġoranza fil fat ħadna ħafna pożizzjonijiet importanti dwar supervizjoni finanzja, ma tantx kien hemm differenzi kbar bejn il-partiti politiċi qatt ma kienet problema sabiex inġibu maġġoranza iżda nafu li ħin kollu kellna ħafna konflitti mal konsil dwar sa fejn naslu, sa fejn aħna nista' jkollna eh, drittijiet sabiex ikollna awtorità jew sistema Ewropea ta' supervizjoni Ewropea. Aħna narfu li l-ewwel eh, rapport kien ta' Jacques de la Rousière, rapport tiegħu Umbat kien tradot fi proposta min-naħa tal-Kommissjoni kien hemm mbagħad ħafna diskussjonijiet mal-Kunsill fejn aħna mbagħad pruvajna indaħlu dak kollu illi Eh, kien hemm fil-rapport tal-Arozier, iżda kien hemm ħafna fajt li kienu esklużi minħabba il-kriżi xorta waħda. U eh, jina naħseb illi jekk inħarsu lej dan il-pod, naħsbu li rridu nsaqsu li nanfusna ċertu mistoqsijiet u naħseb illi importanti li konna konsultazzjoni ma' oħrajn u nagħtu parteċipazzjoni għax-xogħol u kontribut għax-xogħol li bħalissa dej fih dan il-Kummissjoni dwar dan ir-rapport. Jiena naħseb illi il-pajsaġġ ta' diskussjoni biex ngħidlu hekk id-diskussjoni qed tinbidel daqsxejn minħabba li issa għandna eh, supervizjoni bankarja għaż-żona euro u l-Ewropa in ġenerali. U naħseb li di fil-fatt edha twassal għal ċertu mistoqsijiet li għandhom ikunu mistoqsija dwar is-sistema Ewropea ta' supervizjoni finanzjarja. Jina irrid nara eżattament kif sa fejn waslu ix-xogħol fil-kuntest tal-SSM U aħna għadna kemm iddeċidejna dan l-aħħar li l-IBA fil-fatt ħajkollhom il-kompetenza iżda nafu illi din il-dan il-tip ta' konflitt irid ħajnħass żgur anka fuq smaħrajn għalhekk iridu naħsbu daqsxejn dwaru dan il-punt aħna qegħdin naraw ukoll f'ħafna iktar pajjiżi f'ħafna iktar oqsma aħna qegħdin nimxu iktar riplejn il-mudell ta' Twin Peaks ġifieri fejn għanna il-kumpanija ta' sigurazzjoni u il-kumpanija tal-banek qed ikunu ikkontrollati minn awtorità waħda tas-suq illi mbagħad qed tipprova tara li kollha issu effiċjenti u illi jimxu tajjeb din il-kwistjoni ta' Twin Peaks aħna sissa ma diskutejniex f'dan il-kontest u f'dak l-għandu xieqsam il-sistema ta' supervizjoni bankarja l-istess aħna qegħdin naraw li l-kumpanija tal-assigurazzjoni mhux qed ikollhom il-kompetenzi irrispettati u mhux qed ikunu kontrollati nasab din hija kwistjoni li aħna rridu nikkonsidraw. Suġġett ieħor li għandu x'jaqsam ukoll ma' sistema Ewropea ta' Supervizjoni finanzjara rridu naraw ukoll kif ħan nimxu bid-dibattitu ta' Meroni rridu naraw eżattament b'dak li għandu x'jaqsam il-każ ta' short selling xħajkun deċis mill-qorti tal-ġustizja Ewropea f'dan il-kas, jiena naħseb li hawnhekk aħna għandna diskors interessanti ħafna mħabba li il-kas ta' Meroni fil-fatt fil storja tal leġiżlazzjoni tagħna hija importanti ħafna fil-kontest ta' dak li aħna eh, qegħdin ngħidu fil- dwar l-autoritajiet ta' supervizjoni, nafu illi eh, mux kulħadd kienet jaqbel dwar dan iżda jekk aħna ħan iċċaraw daqsxejn il-każ illi jkun iktar favur id-demokrazija, naħseb illi jekk nagħmlu hekk żgur illi aħna nkun nistgħu nfasslu il-ħsieb tagħna ħafna ħjar, naħseb il-Kummissjoni m'għandix toqgħod lura laqqas. Issa, kwistjoni oħra li nixtieq insaqsi dwara X'ngħidu issa dwar l-evalwazzjoni? L-evalwazzjoni ta' daw l-awtoritajiet ta' eh, to kontroll. X'inejdu hawnhekk aħna dwar il-riżultati ewlenin, il-fokus sana ewleni dwar dan dwar din is-sistema jiena naħseb illi il-koll kemm aħna għamilna ħafna xogħol siwi f'kull qasam, kemm ħafna progress importanti li ntlaħaq u aħna smajna Eh, illi pereżempju fl-aħħar votajna anke f'dak li għandu x'aqsam li jessarbi aħna votajna wkoll din miex il-ka dan mux kas ta' xi ftit minn nies xi erba' waħdiet ta' nies illi fil-fatt kienu kien kienem ħafna nis illi appoġġew dan il-progress, naturalment kienem nis illi għalu dan mux progress su intern, dak li għandu xaqsam li BA aħna nafu li għanna ċertu diskussjoni nkadwar l-stress test, sul fatt li aħna irridu naraw illi intejbu l-ammont ta' kapital illi ikun disponibli U jiena naħseb li jekk inħarsu lej il-kompetenzi differenti li aħna aħna għanna bħala leġislaturi fuq level mikroprudenzjali, jiena naħseb li kull kompetenza li aħna għanna u s-setat li aħna għanna kważi ma jintużaw għat u naħseb li għaddin raġuni aħna għanna nifurmaw opinjoni dwar dan. Dan veru illi għat jiġri Isna qegħdin ngħidu allura li qatt ma kien hemm kriżi ekonomika, jista' jkun li forsi kien hemm dawn il-miżuri li f'nofs il-kriżi kienu għedin jintużaw jew nkella les, kont l-art l-famuż artiklu 18 fejn aħna konna qegħdin ngħidu li wara l-liġi Ewropea aħna rridu naraw illi fl-28 stat membru kienet irrispettata l-liġi Ewropea f'dawn is-sitwazzjonijiet jiena għandi dubji tiegħi dwar dan għal raġuni ma nafx jekk il-lesa fil-fatt wissiet jew ġibditx l-attenzjoni ta' ċertu pajjiżi. U jekk din dan li liġi Ewropea kien implementata kif suppost, l-istess ħaġa naħseb li nista' ngħidha dwar il-konflitt li aħna kellna fuq il-komunikazzjoni. Allura f'daqqa waħda eh, ġrara kulħadd f'daqqa waħda tjaqbel ġifiri bejnietom l-awtoritajiet ta' supervizjoni qed jaqblu issa fuq kollox, ma naħsibx li dan huwa l-każ u jekk fil-fatt aħna qegħdin naraw li tikonna ċertu dewmien fil l-implementazzjoni tal-eba minħabba l delegati u l-atti implementazzjoni naf illi dan għandu xieqsam u koll dwar mal-ammont tal rizorsi u dan huwa għapont li aħna rridu niddiskutu u koll. U jina naħseb u koll il-kompetenzi li aħna dakinar konna tajna dakinhar konna delegajna ma kienux qed ikunu implementati kif suppost. U naħseb li għandna naslu għal konsegwenzi li suppost, naħseb li waħda mill-konsegwenzi hija li fil-fatt aħna naraw li waħda minn dawn l-awtoritajiet ta' supervizjoni għandha issir awtorità intergovernmentali u f'dak li għandu x'jaqsam il-vita rridu naraw kif qed jintuża wkoll. U il-ħaddiema l-oħrajn qegħdin naraw li l-affarijiet ma jistgħux nikinsu għom un namlu għom taħt il-tapit, rridu naraw illi dawn id-drittijiet tal-intervent jista' jkun li mhux dejjem ikunu mixtieqa. Eżempju ta' dan huwa anka dwar eh, li jessejjina titkellimt ukoll mal-ħaddiema u tkellimt ukoll fuq l-aċċess tal-informazzjoni għal kull autorità u importanti ħafna li ikun hemm aċċess għall-informazzjoni dak il-ħin stess fuq il-situazzjoni ehm, um, finanzjerja ta' 28 pajjiż aħna tajna il-kompetenzi li lesa fil-fatt ħalli jkunu jistgħu um, jitolbu din l-informazzjoni. Iżda jiena naħseb li dawn id-drittijiet mhux qed ikunu implementati minħabba li aħna qegħdin nassumu illi dak li għandu x'jaqsam il-bord ta' superviżuri mbagħad ma jkunux qegħdin jagħmlu dawn it-talbiet tal-informazzjoni u mbagħad naturalment dan iwassal għal ċertu problemi. Nista' naraw illi aħna nagħdi l-problema tajna ċertu drittijiet u setat lil autoritajt ta' supervizjoni iżda li huma mhux qed jivjudaw lulhom infushom, mhumiex qed jinjużawhom minħabba li fil-bord ta' Eh, ġestjoni mbagħad ma jkunux qegħdin jiftehmu bejnietom u bafta waħda għadin naraw li l-awtoritajiet ta' supervizjoni mhumiex qed jieħdu l-azzjoni li suppost u dan infassal mbagħad għal frammentazzjoni li aħna għandna bħalissa fis-suq finanzjarju dan jistaj wassal iktar tard għal problema u l-periklu li jiżviluppaw ċertu tendenzi ta' e, internalizzazzjoni biex nidu la nsejhu la iktar problem li aħna għanna fis swieq finanzjari. Ġifiri din hija xi ħaġa importanti li aħna rridu nqisu parti minn hekk aħna nafu illi dwar il-budget, il-linja tal-budget u l-kapital li jkun disponibli dawn ma kollha affarijiet li aħna diġà diskutejna anka fil-dan id-diskussjoni dwar il-budget jiena naħseb illi Dan diġaħna ħna diskutejnieh, iżda rridu forsi nerġgħu niddiskutu issa dwar l-awtoritajiet ta' kontroll fuq il-livell mikroprudenzjali u eh, naħa tal-munita u naħa l-oħra għandna l-awtoritajiet ta' supervizjon fuq il level makroprudenzjali. U aħna nafu illi fil fat Jessa, eh, bimmu l-iktar um, il-IS7 simiex l-iktar autorita li jena naħseb li favorita ma kolħat. Iżda irridu naraw fejn aħna għamilna l-inqas progress ċifri fuq livell makroprudenzjali, meta qabel ma' livell mikroprudenzjali, hemm ħafna regoli differenti, għallaturi differenti, iżda jekk aħna qed nitkellmu fuq il kussjoni in ġenerali bħal pereżempju kif aħna ħanfaslu il-buffers antiċikliċi u dawn il kussjoni kollha aħna maħniex qegħdin nihdossi ssibhom kif suppost, nafu li eh, kien hemm min qal li issa bħalissa nisabu fil-kriżi mhuwiex il-waqt li aħna nagħmlu dan it-tip ta' interventi jista' jkun illi veru dan huwa l-każ iżda aħna nafu illi dawn l-awtoritajiet ħadu pożizzjonijiet illi fil-fatt ikkomplementaw ix-xogħol tal-Kummissjoni Istituzzjoni toħrajn fil-kontest ta' Solvency 2 hekk kif qal reġa' tanna is-Sur Draghi l bira aħna għandna bżonn ta' ċertu regoli simmetriċi dwar il-buffering tal-likwidità tal-swieq finanzjarji anke f'dak li għandu x'jaqsam il-krediti eh, tal-muniti fil-muniti barranin u aħna nafu illi u koll il balek u koll għandhom bżon ċertu spinta iżda il-sugġerimenti ta' din l-autorita mux dijem kienu mil-qwa tajbi tajjeb. Aħna edin naraw u koll illi dak li għandu xaqsam il-proċess leġislattiv aħna u koll edin naraw illi mux dejjem konna attivi. Jena naħseb illi f'dan il-kontest aħna rridu naraw illi kif irridu naraw kif nistgħu nsaħħu ir-rwol ta' eh, kontroll anka fil-proċess f'dan il-proċess leġislattiv ħalli bekk aħna neħdu ħsieb illi bliktar mod effettiv aħna nkunu nistgħu nagħtu parteċipazzjoni tajba għal dan il-proċess u l-kontribut tajjeb Jina sanajdilkom ngħidilkom li dan kien fil-qalba ta' dan kollu li jena ħdimt fuqu u nixtieq illi fil-ispirtu ta' kooperazzjoni f'dan il-Parlament aħna nkomplu għadajim dal eżerċizzju eżerġizzju komuni ħalli bekk aħna naslu għal dan il-kontribut minħabba li dan huwa l-bażi tar-reviżjoni li aħna nixtiequ resqu għalli bekk aħna nkunu nistgħu nitkellmu bleħen wieħed. Grazzi. Uh, thank you very much. I'll now turn to the... Sa, so, and Lane shadow Reporters, Astrid forsi? Ma naħsib li għattu tistennew lili. Signora President, jiena nirringrazzja il-rapporter Sur Gold għal kummenti fuq il-rapport. Jiena ma stajċ nivjaġab ximur nżur dawn it-tlet autoritajiet, xtaqt nibda ngħid li għadu kmini wisq biex nieħdu pożizzjoni fuq dawn il-kwistjonijiet li semma. Għalhekk jiena laqas biss nazzarda nieħu pożizzjoni jiena ma nagħmilx hekk is-soltu. Anki wkoll għax ir-rapport tas-sur eh, Gigold għadu fil-limbu il-prattika u l-proċedura li rridu nirrispettaw qed nitkellmu fuq rapport ta' inizjattiva fuq is-Sistema Ewropea ta' Supervizjoni li palissa edha, tiġi riveduta sow dawn fl-2010 ġew imwaqfa dawn dan l-istrumenti u kien hemm li tgħid il-Kummissjoni Ewropea trid ukoll Tati r-rapport tagħha dwar il-mod ta' kif qed jaħdmu dawn l-istrumenti sa jannar tal-2014. Issa, il-Kumitat ikon u iter iddeċidew li eh, jimxu pass iktar maġġel qabel joħroġ il-rapport tal-Kummissjoni ħareġ ir rapport ta' inizjattiva U nista' nifhem għaliex sar dan. Imma dan kollu jista' jaħdem jiena nammetti li jiena xettika xi ftit jew wisq. Inaħseb li din il-kwistjoni kull ma tmur qed issir iktar diffiċli taħraq għax il-Parlament Ewropew talab kumpanija ta' konsulenti biex jagħmel ir-rapport fuq dan il-propju suġġett. U dan għandu jiġi publikat f'Ottubru jekk m'iniex sejra żballa. Jekk hawn xi nies preżenti hawnhekk li ma jridux laqas biss jistennew rapport tal-Kummissjoni Ewropea, tkun ħaġa diċenti għall-inqas nistennew ir-rapport li l-Parlament Ewropew talab li jsir, talab għalih qabel nidħlu f'proposti ġodda u niddiskutuhom jiena nixtieq l-affarijiet isiru b'mod ċar u nisperaw li ma naqawx fil-redikolu hawnhekk. Jiena qed inkun sinċira fuq dan il-punt. Jiena naħseb li inkonna għawa biss meta namlu xolna ċertu kuxjenza, meta nkunu iktar preċizi f'dak li namlu. Imma ma naħsibx li eh, huwa uh, moment li noqogħdu nidħlu f'ħafna eloġi li mhumiex realistiċi. Għalhekk jiena sen uh, eh, semmi ċertu kummenti hemm bżonn li wieħed jara x'inhi sitwazzjoni ta' bħalissa naraw l-autoritajiet differenti u għanna sa sistema unika li qed tiġi imwaqfa. jina ma naħsibx li għanna ħafna namlu ħafna viżjonijiet u noħolmu peress li aħna responsabli tal dak li qed isir. ir u kol tal-Bank Ċentrali Ewropew kif qed jiżvolġi se jkollha konsekwenzi fuq il- il-mod ta' kif se jaħdmu wkoll awtorit oħra. Ma nistgħux issa lura fuq dak li deċidejna rridu nanalizzaw il-mod ta' kif dawn l-entitajiet, l-aġenziji jaħdmu fix-xogħol tagħhom ta' kuljum. Aħna dak li rridu hija eh, huwa li ntejbu ix-xogħol kif isir U biex namlu dan irridu nkunu konkreti. Tini punt, hemm diskrepanzi importanti meta wieħed iqabbel supervizjoni tal-banek u supervizjoni tal-qasam tal-assikurazzjoni. Is-supervizjoni Ewropea huwa mod operattiv li se jkun speċifiku fil-prattika ta' dawn iż-żewġ ċaqsma ta' supervizjoni qed nitkellmu fuqha. Naħseb ukoll li r-regoli tal-mod kif tal-mod kif jaħdmu għandhom ikunu l-istess. Ġifiri l-voti, kif jittieħdu id deċiżjonijiet kif issir il-medjazzjoni. Jiena ma naħsibx li is irridu rridu naqilbu l-affarijiet ta' taħt fuq biex naraw li din taħdem. Hemm bżonn imma nżommu quddiem għajnejna l-karatteristiċi speċifiċi ta' eh, żewġ oqsma li qed nitkellmu fuqhom. Jina naħseb li tkun ħaġa tajba li dejjem naraw li nisimplifikaw l-affarijiet u mhux nagħmlu bil-maqlub jiena r-rapporti sen segwijom mill-qrib, il rapporti li aħna tlabna li jisiru, ovvjament jiena nishtiq ukoll li niltaqa' ma dawk li huma responsabbli mis-supervizjoni fl-Ewropa u naħseb li dwar problema li se tkun waħda determinanti ma mhux waħda ideoloġika hemm bżonn li nsibu il fej se it-triq tan-nofs biex naqblu kulħadd jagħmel l mutijaw tiegħu biex naslu għal din it-triq tan-nofs. Wara kollox aħna rridu niddeċidu biex intejbu l-affarijiet biex ikonna supervizjoni iktar effettiva, supervizjoni Ewropea. Jiena b'dan il-mod nixtieq inkompli naħdem bħala um, shadow rapporter. Nirringrazzjakom tal-qatti tisimawni. Thank you. Antolin. Grazzi, Antonin. Grazzi ħafna. Jina naħseb li il-kontribuzzjoni tagħna l din ir-reviżjoni tal-bidu għandha tara kif qegħdin jaħdmu l awtoritajiet kif qegħdin jirrispondu għal kwestjoner ukoll. Skont ir regolamenti diversi li hemm. Naħseb dan huwa minimu li nistgħu nagħmlu. Hemm kwistjonijiet oħra li ma rridux ninsew lanqas. Il-sistema ta' supervizjoni Ewropea hija sistema ġdida, u hemm se jkun hemm affarijiet ġodda hemm il-kwistjoni tal-riżorsi tal-awtoritajiet, tal-budgets, dawn l-affarijiet kollha rridu aħna nistudjawhom kif sentejbu il-governanza ġifiri fil-qassam finanzjarju kollu, għan edin indaħlu liġijiet, ħafna liġijiet ġodda ma naħseb li l-autoritajiet Ewropej jistaw koll jagħtu kontributu għal dan kollu. U qed irid iqisu wkoll l-iżviluppi tal ġejjini Issa, fuq dan il-punt naħseb li tkun ħaġa raġonevoli li nlestu dokument tekniku naraw li kunem questionnaire, per eżempju, il rapportor joħroġ b'dan il-kwestjoner eh, li jindbat l autoritajiet differenti, għalix le, għalix ma nix ikon rapport tekniku. Se jiffaċilita xoltana fil-fat. dwar ir-regolamenti minnhom fihom irridu u kol naraw eżattament kif qed jgħinuna araw x'ġara fil-kriżi ta' Ċipru għax l-awtorità Ewropea laqas biss kellha rwol f'din is-sitwazzjoni. Għax nistgħu nitalmu minn dan, x'titjib nistgħu naraw li jsiru kien hemm Libjen biss dak iż-żmien u dawn m'għamlu xejn, ma kienx hemm awtorità Ewropea. Kif se eh, ntejbu wkoll il-kredibilità tal-istress test pereżempju? Dawn huma affarijiet li jitlu fix-xogħol ta' kuljum. Issa meta nitkellmu fuq l-SSM hawnhekk ukoll nistgħu naraw ċertu aspetti importanti li rridu verament inqisuhom x'nistgħu x'jista' jsir meta l-membri għal-membri tal-autoritajt ta' supervizjoni. Dawn l-affarijiet li jrid ix-xogħol li jrid il-Parlament, anki l-kwalità tal-assi pereżempju. Din din hija biċċa xogħol tal-Single Supervisory Mechanism Bodies, l-entitajiet kollha li jitlu fis-supervizjoni. Ġifieri l-autoritajt bankarji kollha se jkollhom x'jagħmlu, għalhekk se jkun ir-rwol tal-ECB fuq dan il-punt. Trasparenza kif se niżgurawha? Hemm ċertu aspetti aspetti li huma iktar ta' natura prattika li rridu nħarsu lejhom. Meta wieħed isu kol il-budgets. L-indipendenza finanzarja se aspett importanti ħafna meta wieħed iqis il-governanza Hawnhekk jista' jsir sforz biex eh, isir progress. Dawn huma kollha edejat palma oħra hija regolament regolament għall-inċentivi. Ma tawet iqis xej kif se jsiru l-affarijiet fil-futur. rridu naraw jekk is-seta ta' dawn l-awtoritajiet ta' supervizjoni għandhom xi kollhom ċertu konfigurazzjoni x'format se jkollhom dawn se jispiċċaw xi aġenzija, irridu naraw kif se norbtu ukoll il-governanza ġdida tal-IMU għal mekkaniżmi ta' supervizjoni makro. Aħna fil-parlament għazinna li morru għal reġim ta' tranzizjoni biex nizguraw li l-Bank ċentrali ikun jista' jidħol ukoll f'supervizjoni ta' makro prudential imma nafu li pereżempju fl-Amerika l-affarijiet jiru mod differenti. Ġifiri aħna rridu verament naraw bli ma sistema aħħarija se uħorġu bi aħna, x'se nażlu fl-aħħar mill-aħħar? irridu nkunu kostruttivi u ta' min forsi nieħdu ċertu suġġetti niżaminawhom mill-qrib biex nkunu nistgħu nieħdu deċiżjoni iktar informata. L-idea hija wara kollox li aħna nsaħħu s-sistema. Uh, Grazzi ħafna Iva l-ewwel nitlob skuża lil Żvel minħabba li jiena wasal xejn tard iżda ma kellix ma stajtx nagħmel mod ieħor. Jiena naħseb illi jagħmel ħafna sens illi fil-fatt aħna naraw it-tlet teżas li jessejs ikunu taħt xi tip ta' reviżjoni u analiżi jiena naħseb li l-ewwel net aħna rridu naraw aħna x'kien lan tagħna meta konna stabilixxejna dawn l-awtoritajiet ta' supervizjoni, x'kien il-kuntest u x'inbidel minn dakinhar l Jien naħseb illi dakinhar aħna fil-fatt konna qegħdin naraw fil- illi konna qegħdin fil-kriżi finanzjarja u konna qegħdin ngħidu li għandna bżonn ċertu pożizzjonijiet ċentrali awtoritajiet ċentrali illi jippermettu li s-suq intern jibqa' jaħdem tajjeb ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nindunaw minn kmini dwar problemi li jista' jkollna ħalli nieħdu azzjoni kemm jista' jkun malaj u nevitaw il-problemi. F'dan l-isfond, f'dan iċ-ċirkustanzi li aħna konna fih jekk inħares li li jessejs it-tlet jessejs, xortu għadha naħseb illi hemm nuqqas ta' differenzi bejn it-tlet awtoritajiet minħabba li dak li aħna kien lan tagħna oriġinarjament dan ma kienx appoġġat mill-Kunsill Għana nishtiqu illi kon dawn l-autoritajiet ta' supervizjoni li kollom il-potenzjal u l-kompetenza li fil-verità ikunu jistaw jeżerġitaw din il-kompetenza ta' eh, supervizjoni u ta' intervent u koll kun jistaw jintervjenu mhux sempliċement eh, isir sistema ta' koordinazzjoni burokratika u diffiċi u aħna fil-fatt provajna nistabilixxu din is-sistema fih dan il-Bank Ċentrali Ewropew. Jekk inħares lej dawn it-tlet awtoritajiet ta' supervizjoni jiena kieku ngħid illi l-EBA ma żviluppatx il-profil ta' supervizjoni jekk kif aħna xtaqna. Forsi Dan kien minħabba illi aħna kena u kol autorita ta' supervizjon viħdan il-Bank Ċentrali Ewropew, iżda jina naħseb illi minħabba raġunijiet li ma nistax nġudikom, forsi fil-bidu net aħna ma konniex edin naħdmu sew l-istress tests li aħna konna minna ma wasalniex għal-jom, ma wasalniex għal-rizultati li aħna vera xtaqna, aħna nafu li fil-fat eh, kien hemm ħafna istituzzjonijiet finanzjarji li kienu preżentati minħabba dawn l-istress test bħala istituzzjonijiet li għandhom ifallu din ma kienitx eh, dera realistika tas-suq li kienet tingħata permezz riżultati ta' dawn eh, l-istress tests u jiena naħseb li fil-fatt huwa importanti ħafna illi din dawn l-autoritajiet ikunu qegħdin jaħnu jieħdu pożizzjoni tajba wkoll anke fil-kontest Solvency 2. It-tielet awtorità l-esma fil-fatt naħseb li hija iktar waħda b'saħħitha. Hija l-iktar awtorità illi dejjem qed ikollha rwol importanti, iktar importanti dejjem dejjem is-saħħet U fil-fatt aħna rridu naqsaqsu lil nfusna jekk Eh, fil-fatt wissa ċwis il-kompetenzi tagħha din l autorita u jekk jiena naħseb fuq ir-regolament u diskussjoni li aħna kellna fil-bidu naħseb li nista' ngħid illi l kienet parzjalment qed wessa tant il-kompetenzi tagħha li fil-fatt kellha bżonn il leġizlazzjoni tagħha stess. Iżda forsi din jeda xejn eżaġerata f'din il-kuntest. Jiena naħseb illi fil-ġejjieni aħna rridu natu kontribut għal mod ta' kif li BA flimkien ma eh, l-SSM ħatkun qed taħdem tajjeb ħalli bekk eh, tkun qed it-tnejn li huma jkunu qed jaħdmu tajjeb u ma jkunux qegħdin nifirdu l-kompetenzi u x-xogħol bejn dak li għandu jsir fiż-żona euro dak li għandu jsir li mhux barra mid-żona euro ħalli bekk aħna jkollna idea ċara ta' situazzjoni kollha jien naħseb il-Lajopa fil-fatt għandha jessiru kol autorita ta' eh, kontroll illi tikkomplementa dan kollu li qed isir. Issa l-mod ta' kif eh, aħna nistgħu nipprattikaw dan kollu, l-mod ta' kif aħna nistgħu naraw li konna l-budget eh, meħtieġ għal għal dan kollu għal dawn l-awtoritajiet dan huwa suġġett naturalment aħna rridu nsaqsu l nafusna, rridu niddiskutuh il qudiem l-iktar ħaġa importanti huwa li aħna naħsbu dwar il-fatt li fl-iżvilupp ta' dawn it-tlet eżas aħna rridu naraw li nieħdu pożizzjoni komuni u mhux ikollna ehm, id-dera ta' dawn it-tlet autoritajiet bħala tlet aġenzi jew istituzzjonijiet differenti illi xort minkejja li qed jaħdmu skont l-istess ehm, bl-istess regoli u għall-istess sanijiet xorta qegħdin waslu għal divergenza fissu jina naħseb li fil-fat dak li qed isir mill lesa u mill-SRB irrid jaħdem irridu jaħdmu flimkien b'mod trasparenti u għalissa naħseb li dan mhux daqshekk trasparenti għadin raġuni jiena nixtieq li nkunu nafu eh, eżattament bl-iktar mod trasparenti kif qegħdin jaħdmu flimkien u kif qed jikkontribwixxu għax-xogħol ta' xulxin ingrazzjak. Okay. Tajjeb. Okej, Grazzi, naħseb hawn żewġ kwistjonijiet hawnhekk li nixtieq nindirizza u peress li Sven tkellem fuq daw il-kwistjonijiet naħseb li kbar kwistjonijiet fuq eh, Ħanitkellem fuq dawn Umbat xi punti prattiċi li nanħoss li għandhom joħorġu bħal anka bħala esperjenza li kelli fej verament qed nagħtu valur minħabba l-esperjenza tagħna qabel ma l-Kummissjoni toħroġ bil-paper tagħhom fir-reviżjoni tagħhom tal-2014 imma dwar ix-short selling jien għanna bżon nistennew għal sentenza legali li mistennija toħroġ f'Novembru kien hemm xi kummenti wkoll li kienu pjuttost mill-parti kontradittorja u żgur li l-avukati ħajjaħdmu fuqha u l-interpretazzjoni timma jidher huwa ċar mill-opinjoni tagħna fi sentenza formali li rridu nkunu kawti ħafna li l-istati l-autoritajiet nazzjonali tal-istati membri ma jistawx jiġu overruled mill-labisa fuq raġunijiet ta' suq uniku u dawn joħorġu u minn daw joħorġu ħafna punti interrogativi għalina bħal passitatu permezz ta' eh, medjazzjonijiet li ħafna stati membri eh, edin jiffaċċjaw u zvennu koll u għakonxu ta' daw il-problemi fuq ħafna mill-faz li edin naħdmu fuqhom. Allura naqbel ma' zven li li din għanda bażi daqsxej batut ħafna u l-aħħar ħaġa li rridu għalli li stana jkunu li jessej stana jkunu eh, sfidati u d-dimiqrati tagħna minħabba l-fatt li serv l-avukati u l-avukati parti kbira ta' daw l-avukati irridu nkunu zguri illi il-bazi legali tagħna tkun eh, b'saħħitha ħafna ħaniġi lura għal punti prattiċi li naħseb li naf fejn nista' nagħti valura xi minix avukata, issa mill-esperjenza tiegħi fuq di essays u d-dossiers li qegħdin naħdmu fuqhom bħalissa speċjal partikolarment hemm mistoqsija dwar l-arfin speċjalista fih dan li essays biex huma jwettqu il biex huma jwettqu r-rwol tagħhom naħseb ċerti aspetti għandhom bżonn aċċess għal warfien iktar wiesa tekniku. Per eżempju, qed natu iżjed kwistjoniet li għandhom u għedin niproponu fit-test li huma jkun kollhom gruppi tekniċi speċjalment fuq is-swieq finanzjarji u teknoloġija qed nitolbu li kunem hemm iżjed kontrolli f'posthom u qegħdin nitolbuhom biex jagħmlu affarijiet li m'għandhomx għarfien fuqhom speċjalment fuq il-metodu li qed nitolbuhom jagħmlu u anke strateġiji fuq IT illi dak l-għarfien mhux bil-fors ijet neċessarjament fl-izma ma għasedin fil-korpi nazzjonali ta' supervizjoni lanqas. Allura għanna bżon iktar livelli tekniċi rridu nassiguraw li kollhom aċċess għal dak il-bażi ta' arfien biex ma nħallux lebda eh, e, vejk punti vojta fil-metodu nassiguraw ruħna illi b'mod estern dawn il-partiċipanti kollha f'dan il-mekkaniżmu ikollhom l-arfin biżejjed. L-iktar problema lija huma l-istudji tal-impatt speċjalment qed nagħmlu ħtiġijiet speċifiċi biex ikun hemm eh, impact assessment illi jsiru mill-leżma u jider li dak li rajt sissa fuq eh, l-standards tekniċi ma fihom lebda numri. Kif jista' ma jkollokx numri meta nkunu qegħdin nagħmlu impact assessment? Ma nistax nifhim ma di f'ħafna minnhom l-impact assessment ikun fihom ħafna raġunamenti u dam u minnaj figuri, flok studju tal-impatt jiena ikolli l-opinjoni ta' xeħat. U jien ma naħsibx li regolaturi tagħna għandhom ikunu nieqsa minn dit talba għal provi. Eżempju reċenti fuq kwistjoni ta' derivatives, fuq rapportar ta' ħtiġijiet fuq derivativi saru studji tal-impatt li poġġew għażla waħda u tnejn. Għazla waħda kienet posponiment ta' data u t-tieni kienet il-kontra. Umbat it-numru t-nejk għalet li aħna f'dil għażla inżommu l-affajt kif inhuma status quo dik li li miettaj li xej fuq jekk għandix nipposponija jew le. Allura nitħawat jina fuq dawn l-istudji tal-impatt. Naħseb għanna e, nitolbu li kunem kolli ta' ferma ħjara f'dawn l-istudji tal-impatt. Issa naddi għal xi ħaġa oħra li żvent kellem fuqha fuq l-stage l-stage holders group ħafna minn daw li ECAs għandhom ħafna stakeholders. Issa, fl-Unjoni Ewropea għanna settur divers ħafna, għanna settur bankarju li huwa divers ħafna, għanna banek gbar u zar, għanna kooperativi u oħrajn. Allura rridu nassiguraw ruħna illi nirrispettaw il-diversifikazzjoni f'dawn is-swieq u nisimaw li l-om nisimawhom kollha kull min hu involut. Huwa diffiċli ħafna biex nassiguraw illi għanna diversità ta' opinjoni li tiġi espressa fiħdan tal-gruppi differenti u naħseb li fl-eżmar hija iktar divers, diversifikata għax għandek e, stakeholders li huma diversi li huma differenti. Allora rridu nsibu metodu li permezz jew dan jista' jiġi riflett. Tletin ruħ ma jfissirx li għedin id diversifikazzjoni fis-suq. Allora rridu nisimgħu l-vuċijiet ta' kulħadd pal meta jkollok vuċijiet fuq kwistjonijiet kollha u bekk ikun hemm feedback fil-grupp wiesa. Allura naħseb għandna nsibu metodu li bih nistgħu nagħmlu dan u nsibu bilanċ ġust biex nassiguraw ruħna li l-vuċijiet kollha qed nisimgħuhom. huwa stramp li kollok mem grupp wieħed individwali ma jippermetti ma jippermettulux li jikkomunika il-kontenut ta' dokument li jew jikkonsulta esperti fuq il-kontenut ta' dak id-dokument. Isu maħniċet qed nagħmluha possibbli li l-opinjoni individwali tiġi espressa u mismuwa. Allura li ma kunx nistgħu nikkomunikaw dawk id-dokumenti b'mod assolut barra minn dak il-grupp ta' stakeholders naħseb jina hija daqsxejn interpretazzjoni stramba tal-mandat tal-gruppi ta' stakeholders. Issa hemm kwistjoni kbar hemm kwistjoni vera fuq il-personal ta' dan, imma ma nasib li kwistjoni tal-budget xi kultant lisas li li jessejz ikollhom bżonn e, daqsxejn titjib fil-mod kif huma jinterpretaw ir-regolamenti li permezz tagħhom huma jaħdmu. Se jkun xi kultant ikollhom bżonn iktar personal, ikollhom bżonn nies sekondati magħhom u xi kultant aħna nimma possibbli illi li essays ikunu biex ngħidlek limitati u li ma jkollhomx aċċess għall esperti u allura aħna rridu namlu possibbli biex huma jkunu jistaw e, jikkonsultaw ma' esperti barra mill-gruppi tagħhom. Jiena naħseb li iktar eh, xogħol tekniku li nagħmluhom eh, iktar ikollhom bżonn esperti tul iż-żminijiet limitati li jkollhom sempliciment sem irritu jkollhom ir-regolamenti jkunu jistgħu japplikawhom kif suppost ikollhom biex bekk nagħmluha possibbli biex li essejs ikunu jistgħu joperaw u jaħdmu tajjeb kemm jista' jkun u r-regolamenti ma jillimitawhom xi żed mill-jumma. Bil-kwoti ta' 25 fil-mija allura rridu nħarsu lejn dawn il-ħtiġijiet tal-personal biex bekk ikunu jistaw e, jiddeliverjaw fuq il-mandat tagħhom fi żmien propizju u mhux li jkollhom bżonn espansjoni permanenti tal-personali biex tkun permanenti smajt li jkollhom bżonn l-eluf. U nispera li dan ma jkunx il-każ irridu nsibu mezzi biex aħna namluwa biex huma jkunu possibblis li ma jħossuhomx limitati nittama illi sa' novembru tkun ħarġet is-sentenza. Grazzi. Hemm xi kommenti li hemm xi kommenti li nixtieq nagħmel jien, hemm xi ħadd li jixtieq jitkellem qabli mela, le. Fil-malajr ħafna għax issa għanna l-ħin kontra tagħna qegħdin f'sitwazzjoni hawnhekk fejn fuq naħal waħda verament għandna bżonn li noqogħdu kawti naħdmu b'mod attent u hemm ħafna rapporti li qegħdin joħorġu qegħdin inkunu inklużivi fis-sens li il-votazzjoni għal qudiem il-komitat fi għannar u bat fil-plenarja fi frar. Allura baqqa żmien biex aħna naċċettaw dawn il-kummenti u r-rapport li ħajqat iridu joħorġu u nistudjawhom qabel ma noħorġu għal verżjoni finali tar-rapport, imma sempliċement li għandna nkunu kawti u inklużivi u nifmu li ċerti affarijiet għandhom jixu pass pass manniex inneħħu l-idea tal-vizjoni. Kien dal-komitat fl-aħħar mandat tiegħu li kellu l-vizjoni f'dak li għandu x'jaqsam ma' dak li aħna rridu nagħmlu fuq il-komitati fuq livell tlieta fuq il-ħsib tal-komitat f'mod vizjonarju, speċjalment biex insolvu dak li għal żven ġifiri il-problema intergovernattiva il-bordijiet ta' supervizjoni biex jaħdmu b'mod kemm governattiv kif ukoll xi ftit bħala eh, ħaġa ta' grupp regolaritorju ġifieri kollhom bżonn iżjed żmien dwar dak li li jkun fuq livell politikament ġenerali, mhix qed nitkellem fuq interferenza politika ma fuq is-sitwazzjoni ġenerali kif inhi. U naħseb li aħna waqafna fuq dal-format, weħilna fuqu għax li jessej jimxu fuq il-blueprint tal-aġenzija li aħna minna ċertu tibdil bħalma minna fl-aġenziji ta' telekoms biex nipruvaw natuhom eh, grad ta' libertà minna tal-Kummissjoni kienet parti mill-viżjoni tagħna folja jina poġi mistoqsija fuq jekk din il-prattika ixed tiġi segwita. U forsi nistgħu nagħmlu xi naħsbu xaġa fuq din illa għaliex nist jekk nistgħu eh, immorru lil mill-blueprint tal-aġenzija u nitilqu tip ta' problemi ta' arranġamenti tal-votazzjoni niddubita jekk jista' xi kollna xi ħaġa bħal dik taħdem issa imma nistgħu naħsbu fuq il-possibilità ta' viżjoni fil-futur għandna problemi minħabba l-SSM f'dak li għandu x'jaqsam ma' medjazzjoni u l-mod kif mhix kapaċi illi illi taħdem mal-resolution mechanism imma forsi il-medjazzjoni tista' tidħol ukoll fil-bordiet u jinna naħseb illi din xi ħaġa li għandna ninvestigaw. Imma naħseb illi it-tlet ESAs qegħdin fi stadji differenti ta' żvilupp. L-EBA kif intqal kella problema bl-istress test imma dakin kien purament minħabba governattivizmu u l-uffiċjali tal-IBA illi, illi kellhom pressjoni mill-Istati membri. Allura, f'ċertu sens, dawn eh, ġew miżmu malura milli jagħtu l-identità tagħhom kemm jista' jkun waqt l-eżma li peress li għadha fl-istadju bikri fil-leġislazzjoni huma dawk li kellhom iżjed x'jagħmlu fil-bidu. Allura immaturaw biex ngħidlek iżjed u saru ta' ċerta seta' imma dinja ħaġa komplikata naqbel ħafna ma dak li qalet kej fuq biex indaħlu dawn eh, l-opinjoni esperti jina naqbel u koll fuq eh, tħassib fuq l-istudju tal-impatt imma dan huwa tħassib ġenerali dawn l-istudju tal-impatt u koll ħarġim il kummissjoni fil-fatt huma iktar ta' analiżi ta' politika milli eh, ħaġ studju tal-impatt jew statistika. Il-problema li xi kultant dak li tista' tagħmel imma xi kultant eh, jista' jsir iktar sforz ġenwin. Mill-esperjenza tagħna stess aħna nafu li meta dan il-kumitat ippruvajna jkollna studji tal-impatt fuq l-effett tar-regolament aħna spiċċajna eh, b'dikjarazzjoni ta' politika ġenerali ħafna. Iġvi dan huwa kamp fejn il-Parlament kollu kemmu żgur u interessat li jagħmel iktar xogħol dan huma il-ftit kommenti li għandna peress li aħna għadna nistennew żvern aħna issa spiċċajna kontra l-ħin. Allura Sven, jekk tista' titkellem fuq l-iskambju automatiku fuq il-qasam tat-tassazzjoni. Proċess Iva, Sr. President, fil-qosor nitkiet kena fil-proċess Sra. Lulling għalet li ma jamiex sens li aħna fil-fatt nfasslu rapport għawek meta il-rizultat ta' dan il-rapport aħna ma nistawx ninkludu għom għawek. Iżda naħseb li fil-fatt dak l-indixjaqsam ma' rapport tijaj hemm ukoll dan ħajaħbat mal-prezentazzjoni ta' żewġ studji oħrajn mal-ġifiri l-studju dwar level mikro u makro prudenzjal ġifiri l-kollegi kollom mill-25-26 ta' settembru jkollhom ċans jibatu l-emendi tagħhom iżda naturalment ħajkolli ċans li mbagħad ndaħħal ir-riżultati ta' dawn. L-istudji għal din raġuni naħseb li mixin fid-direzzjoni tajba f'dak li xaqsam proċedura, issa l-Kummissjoni jekk qed nifhem sew jixtiequ li jużaw dan iż-żmien sabiex jagħmlu reviżjoni tagħhom ħalli bekk e, jimxu bit-timetable li għandhom bħalissa ġifieri li jivvotaw qoddim il fil-ħdar il-komitat u anka naraw li huma jkun jistgħu jisemmu leħinhom u anka fil-kontest tar-rapport ta' inizjattiva għanna għandna nkun nafu wkoll il-Kummissjoni fil madirizzjoni t tmur u fil plenarja ħana nistaw nsemmu u koll l-opinjoni tagħna, però jiena naħseb li timetable tagħna hija hekk aħna tħan nipprovaw indaħlu riżultati ta' dan l-istudju l-Kummissjoni ta' faħna pa' kumitat fejn nixtiequ immorru bix-xogħol tagħna fil-moderazzjoni u jiena naħseb li m'hemmx fejn eh, noqogħdu mmorru qudiem il-Kummissjoni noqogħdu nerġgħu għasa biex tipposponi kollox minħabba ma naħsibx li dan huwa ħajaħdem favorina. Issa, dwar l-aċċess għall-informazzjoni, dwar dan il-punt jenu nixtieq nitkellem fil-fatt jiena eh, diġa tkellem dwar dan. Jina naħseb li għawek mux għet nitkellmu fuq kwestjoni ta' eh, trasferiment ta' sovranità fuq dak li għandu xaqsam l-access l-informazzjoni u importanti li l-autoritajiet tal-istati membri għandhom jizguraw li dik l-informazzjoni li hija importanti ħafna l-koordinazzjoni tkun għad dispozizjoni ta' Eh, tal-autoritajiet ta' supervizjoni il-fatt li aħna għadan daw il-problemi għalla ġesta l-informazzjoni dina ħaġa ironika ħafna aħna rridu nitalmu wkoll li minn minn dubdejna naħdmu fuq dan is-suġġett aħna nafu wkoll fiż-żona euro kien hemm iktar minn elf bank isu kien jidher fis-sistema milli hemm fil-verità ġifieri aħna rridu noqogħdu attenti illi nagħtu l-informazzjoni kollha li nkunu nafu eżattament pereżempju f'dan il-kuntest kemm hemm banek indipendenti. U naħseb li hija xi ħaġa verament negattiva li aħna m'għandniex informazzjoni, l-istess informazzjoni fl-istess fl-istati membri kollha, pereżempju eh, informazzjoni fuq xi ħaġa partikolari ħalli nkunu nistgħu faċilment inqablu pajjiż ma ieħor. Din hija xi ħaġa negattiva ħafna u naħseb li hija diffiċli ħafna minħabba li aħna ma nkunux nistgħu eh, nafdaw lill-awtorità partikolari ta' supervizjoni dwar l-informazzjoni li tkun qed toħroġ u r-riżultati li tkun qed toħroġ għal din raġuni jiena naħseb li verament irridu rridu noqogħdu attenti u naraw eżattament kif qed jaħdmu dawn l-awtoritajiet ta' supervizjoni fih dan li essej nafu li hemm ħafna eh, nuqqas eh, ta' sodisfazzjon fuq il-mod ta' kif qed taħdem iżda jiena naħseb irridu naraw jekk hux qed joħroġ xi ħaġa mill-xogħol kollu li qed jagħmlu illi jagħmel sens, iżda rridu naraw il-mod ta' kif qed jaħdmu l-gruppi. U naħseb illi dwar dan il-punt verament irridu niddiskutu flimkien ma nixtieqx inżid iktar minħabba ma tantx għandna ħin, qed nistenna bil-ħerqa li intom tatun il-kontribuzzjoni tagħkom, bad flimkien nippruvaw nmexxu lil dan is-suġġett pass ċkejken qudiem, grazzi. Uh, grazzi ħafna lura għanna l-intenzjoni namlu abbozz ta' rapport fil-4-5 ta' novembru, e, emendi fil-26 ta' novembru, mbatt neġaw nitkellmu fuqhom fil-17 ta' deċembru, votazzjoni fi ikon 20-21 ta' jannar u februari għal-plenarja. Dik dak huwa l-abbozz ta' timetable li għanna u dirna sa' jek nistaw naddu malajr malajr fuq il- punt numru 9 fuq l-iskambju automatiku obbligatorju ta' informazzjoni fil-qasam ta' tassazzjoni u sur kutax jiddispeċin li naqqasni dak il-ħin, pero għandek il-kelma grazzi ċer, il komissjoni Ewropea qed tipproponi biex testendi l-iskambju automatiku obbligatorju ta' informazzjoni fil-qasam ta' tassjoni bejn l-Amministrazzjoni Ewropea fil-ġlida tagħhom kontra l-evażjoni tat-taxxa. Fil-proposta li għandna bħalissa bħala dividends għandna capital gains u forum oħra ta' tħul eh, finanzjarju u bilanċi ħajitħu fil-lista, ħajnaqdu mal-lista li jkunu suġġetti ta' skambju automatiku fih dan l-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb illi dan ħaj il pass biex l-Unjoni Ewropea jkollha l-iktar sistema komprensiva ta' dat tip fid-dinja kollha mhux hekk biss l-istati membri se jkollu se jaqsmu bejniethom eh, l-skambju kif huma mexxew lilhom infushom f'dak li għandu xaqsam latti l-atti u koll ta' tax compliance, jina nemmen li l-Parlament jista jappoġġja il-proposta tal-Komissjoni peress li danu jimur skont il-pjantazzjoni tal-Komissjoni f'dak li għandu xaqsam frodi u għafazzjoni ta' taxxa, imman kamar l-Parlament Ewropew pala pozizjoni kif espressa fil-rapport fuq il-ġlieda kontra frodi u evażjoni fiskali u anka tax havens u anka twieġeb ukoll talba minn stati membri diversi għal fakta fuq livell Ewropea u wara e, talbiet bejn l-Istati Membri u l-Istati Uniti taħt leġislazzjoni fakta u tajjeb li aħna nżommu dan il-momentum biex nassiguraw l-adozzjoni ta' malajr u l-implementazzjoni ta' malajr tal-proposta u nirrispettaw l-iskadenza proposta mill-Komissjoni jien naħseb ukoll li hemm hemm bżonn li l-Unjoni Ewropea tkun fuq quddiem fil-istabbiliment ta' standards għal dat tip ta' skambju awtomatiku ta' informazzjoni u għalhekk jien għandi ċerti suġġerimenti x'nagħmel biex intejbu t-test. Ferba areas, one huwa protezzjoni tad-data, u naħseb skambju automatiku ta' informazzjoni għandha tkun skont il-leġislazzjoni Ewropea li għandna fuq il-protezzjoni ta' data u privatezza u ħadd nota ta' artikli 69 u 25 tad direttiva tal-Kunsil imma meta naraw sensitività tal-suġġett u s-sitwazzjoni li għandna bħalissa dan hemm bżonn insaħħu u insaħħuh u nagħmlu aktar ċar. Idea oħra għandha x'taqsam ma' ftejmiet bilaterali naħseb tkun ta' benefiċċju għall-Unjoni Ewropea kollha kemm jekk il kummissjoni tista' tinnegozja E, ftejmit futuri ma' pajizi e, fuq l-iskambju ta' automatiku ta' obbligatorju ta' informazzjoni minn flok il-prattika li għanna bħalissa permezz ta' e, ftejmit bilaterali bejn l-istati membri. Di dispożizzjoni għat tidħol fis seħbis biss meta id-direttiva tidħol fis-seħ ukoll. Il-kapitlu dwar riżorsi jien naħseb li biex nassiguraw illi daj kollox jaħdem mod sew, għanna nimmobilizzaw il-risorsi umani kollha neċessari meta naraw il-komplessità tal-informazzjoni kollha li ħadd tiġi skambjata suġġetta għal skambju awtomatiku u dan jibda fil-2015. Fl-aħħar fuq sanzjoni jien naħseb ukoll li għavolja hemm id-direttiva għandha l-lan għal skambju automatiku obbligatorju ta' informazzjoni mill-autorità ta' taxxa inħoss li l-Istat membru għandu jkun marbut li juża eh, dar regolament biex jirċievi eh, jirċievi l-informazzjoni u jina l-estissa nisma l-opinjoni tal-kollaboraturi tijaj. Grazzi ħafna fisem il-PPL il-kellim li jmiss. Grazzi ħafna, grazzi signora ċea. sam bidu nishtiq nuri kemm kontent b'din l-inizjattiva. Hemm ħaġa waħda li ġibina dispjaċir huwa l motiv prinċipali wara din id-deċiżjoni tal-Komissjoni Ewropea kien fil-fatt ix-xogħol intensiv u li kien sar mill-Istati Uniti u forsi għanna aktar insegu it-triq tagħna milli joqogħdu jaġġluna l-Istati Uniti f'dawn is-suġġetti u anka meta nieħdu kont tal ta' kull li qed tiżdied ta' dawk li ħalsu t-taxxa fih dan l-Unjoni Ewropea rridu nifmu li stati membri tagħna jista' jkollhom iktar problemi meta jiġu għad definizzjoni propja għall ammont ta' taxxa li għandu jitħallas għal ċerta għall-awtorità li tkun. Aħna nafu l-istati membri individuali jistaw jisibu kull ma jimmur iktar diffiċli biex iġġestjonaw il-sistemi interni tagħhom ta' tassazzjoni, speċjalment meta niġu għat-tassa diretta. Stati membri bħalissa edin fuq il-livell tal-implementazzjoni tad-direttiva tal-2011. Bla dubju din id-direttiva għandha is-saħħa is-suq intern tagħna billi toħloq kultura ta' kuntatti diretti bejn l-autoritajiet taxxa diretta. Grazzi lila naħseb għandu jkun iktar predictability u komunikazzjoni mtejba bejn l-autoritajiet differenti ta' taxxa tal-istati membri. Meta niġu biex nħalsu dak li għanna nħalsu, eh, ovvjament nitlu fil-kwistjoni ta' evażjoni u frodi ta' taxxa mbagħad ngħaddu għall mendi proposti ta' direttiva jiena nemmen illi iż-żieda fin-numru ta' ammont ta' informazzjoni li għandha tiġi pubblikata per eżempju dividends u mhux tali din mhux tal idea tajba imma tista' iġġib l-awtoritajiet ta' taxxa ħafna ekonomiji nispera li din sistema ġdida ta' skambju ta' informazzjoni skopri l-istati membri kollha naqbel bisħiħ mal-parti l-kbira tal-proposti prezentati mis-Sur Kutax l-emenda numru 8 speċjalment hija ta' valur dittat il-Kummissjoni Ewropea l-mandat biex tinnegozja ma' pajjiżi terzi speċjalment meta niġu għal ftejmit bħal dawn daw il-pajjiżi jiena naħseb li grazzi għal din l-emenda nkunu nistgħu insaħħu u ntejbu l-istandards uniformi fost iswi intern interni. Ħaġa oħra xtaqt insemmi fl-artiklu ġdid 3A li jiddefinixxi E, kategoriji ġodda ta' informazzjoni nħoss li hemmhekk hemm esċe ċerta klawżola ta' interpretazzjoni na naħseb li tista' ġib possibilità ta' problemi meta niġu għall-implementazzjoni effettiva tad direttiva. Jiena naf illi fċerti sistemi legali tal-istati membri aħna għanna jonqos definizzjoni ta' kategoriji bħal per eżempju bilanċi fil-kontijiet u għalhekk naħseb li jkun taħtieġa li aħna ndaħlu e, definizzjoni ta' kategoriji ġodda ta' dħul f'kategoriji tlieta daw għandhom ikunu koperti mill-obbligu ta' skambju ta' informazzjoni għax aħna għandna differenzi fis-stat fost l-istati membri. Jiena naħseb li aħna għandna forsi wkoll nipruvaw, niddefinixxu it-terminu ta' impl implementazzjoni, implementation bl-Ingliż meta kontet nitkellem mal-autoritajiet spollakki ta' tassazzjoni qed jgħid il-kelliem kelli l-impressjoni li id-dati tal-implementazzjoni kif maħsuba mill-Kummissjoni forsi huma ambizjużi biss, allura forsi għandna nirridefinixxu d-dati, nirriskedawhom biex nassiguraw ruħna illi l-effettività tal-implementazzjoni ma tkunx iddubitata. Grazzi ħafna. Grazzi Oli Schmidt, skużani. Etnati meħba Robert Goebbels, ju ħagġa tajba dejjem, il-in naraw kollega għonek. Jina nappoġġi ovvjament rapporter u jina naqbel ma' Surniċes illi konna nsaħħu s-situazzjoni kieku l-Kommissjoni tal-Unjoni Ewropea tkun ħadmet waħida. Meta niġu għad-dokument tal-Istati Uniti, ovvjament nistgħu nagħmlu dan imma naħseb mhuwiex tajjeb illi aħna nsejħulu fatka tal-Unjoni Ewropea. Naħseb irridu narawati u importanti ħafna li konna emenda fuq il-protezzjoni tad-data fuq informazzjoni bħal din naħseb essenzjali wkoll li konna bżonn konsens wiesa hawnhekk. Għanna volja f'dan is-sens hija kwistjoni sensittiva fuq taxxi. Ma nix natu l-impressjoni li din il-kamra għandha autorità qawwija fuq taxxi, għalmenu meta jina nkun id-dar għatman semmu il taxxi aħna nafu li għandu jkonna kooperazzjoni, eccetera, jina u koll nista' naqbel politikament fuq il-bżon ta' ċerta armonizzazzjoni ma' dinja kwistjoni sensittiva ħafna u għanna inkunu konxi ta' dan. Imma, ovvjament, dak li sur Gigold u oħrajn meta bdew id-diskussjoni fis snin design fuq taxxa eccetera, u anka tkellimna kol fuq tax havens jien kont dan il-komitat fuq rejati u aħna skreppjajna is-segretezza fil-banek. Jina nammetti li ma votajċ favur taħħa din. Allora din dinja dan huwa moviment verament qawwi meta nitkellmu fuq it-taxxi u l-globalizzazzjoni ta' taxxi. Imma dinja irrid nammetti dinja kwistjoni suġġett sensittiv ħafna, rridu nsibu bilanċ. Jina nittama li jista' jkollna sistema wkoll illi għalmenu tkun komparabli fost l-Istati membri. Hemm xi pajjiżi fl-Unjoni Ewropea illi huma affiċjenti ħafna fuq taxxi, naf fuq wieħed żgur imma hemm xi wħud oħrajn li mhumiex daqshekk effiċjenti. U l-iskambju ta' informazzjoni għandha tkun bejn qed ieħor fuq l-istess level livell għaċ-ċittadini kollha biex ngħidlek. U ħanna minn dawa din. Imma mhux se jkollna problema fl-ħar ta' ġurnata biex aħna naslu għal ftehim għal kompromess imma meta fl-aħħar nkunu għadin nivuta nittama li nkunu bilanċjati. U ma nix naħsbu illi għedin nieħdu fuq spallejna ir-responsabilta li fil-fattija tal-Istati membri. U minna ħatana aħna ħanisfqu fuq il safety net, ix-xibka ta' sigurta fuq l-informazzjoni meta nġibu d-dimajnjen dak li ġara f'daw l-axħar xarrejn biex aħna naslu għal ftehim bekk. Grazzi ħafna. Grazzi. Issa għal-ħodor, il-kelliem għal-ħodor. Grazzi. Grazzi, Signora President. Għanibda b'xi ħaġa li Joli Schmidt għal. Għal. Li f'pajjiżu is-slogan huwa li ma nix nitkellmu fuq taxxa għax suġġett sensitif ħafna. Issa fuq fatt f'ċerti pajjiżi oħra li qed jieħdu trojka infitrojka e, huwa l-oppost il-suġġett ta' taxxa qiegħed fuq l-aġenda. Jekk naraw fuq il-pakket ta' rescue għal Portugal għandek 78 biljun euro fis-sena li għadin jintilfu l-ekwivalent ta' rescue package għal dak il-pajjiż kollu kemmu jekk inti tħares lejn il-kumpaniji Portugiżi, speċjalment dawk l-20 l-iktar kbar, l-20 kumpanija l-iktar kbira fil-Portugal, titħares lejn tittara illi ħafna minnhom għandhom kwartieri ġenerali fil-Olanda. Issa, fl-Ollanda kwistjoni ta' taxxa, it-taxxa li jiġbru eh, kibru fi żmien il- għandek ma' 30 biljun il jatin jintilfu mill-pajis tal-Portugal u jmorru l-Olanda. Iġfiri jek dan ikun investiment kbir, ikun ħaġa pozittiva, ma fil-fat laffajt mu hekk. memx flus il għadin li qegħdin jiġu eh, it-trasferiti mill-Olanda għal Portugal. Jekk daw it-tip ta' prattiċi ħajġibu fit ħajjispiċċaw ħajkollok ċerti kwistjonijiet illi ħajjittejbu għandek daw jolqtu mhux biss il-politikanti li ċittadini Ewropej u importanti għal pajjiżi li qegħdin jirċievu rescue packages. Jien naħseb pajiz f'pajjiżi jkun solvent jekk aħna nistgħu niffaċċjawha din. U żgur li m'għandniex nitkellmu fuq rescue package ieħor it-tieni wieħed għal Portugal. Għax hekk kellna nsibu eh, soluzzjoni għal daw il-problemi, allura anka pajjiżi fil-Portugal li kun solvent biex fil joħroġ biqliħ. Naħseb u importanti li xi pajjiżi fl-Istati membri Orrajt, edin nitkellmu fuq armonizzazzjoni fiskali. B'xi mod, armonizzazzjoni fiskali, eccetera. Taħsibha bli ma mod taħsibha irrid ikollna skambju ta' informazzjoni biex nassiguraw ruħhom illi trasferimenti ma jsirux bilan ta' eh, biex ta' evitar ta' taxxa. Aħna din nieħdu passi l-qoddim. Aħna mixin f'direzzjoni eccellenti l-qoddim. Allura aħna nappoġġjaw eh, dak li qed toħroġ bih il-Kummissjoni anka eh, fuq ċerti pajjiżi bħal l-Awstrija u l-Lussemburgu għandhom itemmu il-prattika tagħhom ta' sistemi opaki ħafna f'dak li għandu xaqsam ma' ġlieda favur il-konfidenzjalità bankarja tagħhom u meta niġu għal negozjat ta' ftejmiet ma' pajjiżi terzi, verament għanna bżon eh, inkunu kauti fuq dan unsegwu fuq il-ftejmiet li diġa għanna f'kampijiet oħra. F'dak li għandu xaqsam ma' protazzjoni ta' data, ovvjament, dik li jridu nieħdu kont tagħha, u żgur nappoġġjaw l-emendi mill-kollega tagħna għal dawn ir-raġunijiet. Imma possibilment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 Il-proposta tas sur Kutax fil-fat naħseb illi taqbel ħafna mal-proposti li kellna qabel dwar it-taxxa, l-evażjoni tat-taxxa, l-evitar ta' taxxa jiena naħseb li fil-fatt mhuwiex meħtieġ li aħna ngħidu li fil-fatt ħadd ma japprova mill-evasjoni tat taxxa din hija xi ħaġa ovvja, iġrida kontra l-evasjoni tat taxxa hija ħafna ħjar milli kieku aħna nżidu e, taxxa li tista' taħdem ukoll bil-kontra l-iktar ma tkun u li rata tat taxxa aktar ikollna il-probabilità li jkollna evażjoni tat taxxa. Jien ma ħsibx li hemm għalfejn qed nirrepeti l-istqarrija illi jekk aħna nagħmlu ċertu stqarrijiet jew emendi xtaqt fil-fat permezz tagħhom inwaqqaf li rapporter milli jagħmel xogħol u anzi jiena li xtaqt nagħmel huwa li ntejjeb ir-rapport. Nixtieq fil-fatt eh, naqsam magħkom xaġa li ġrat il-ġimgħa li għaddiet jiena fir-Repubblika Ċeka iltqajt mad-direttur direttur eh, mlaħaq ħafna fil-qasam ta' dwana u anka fil-qasam tal-autorità finanzjarja dawn huma żewġ istituzzjonijiet fir-Repubblika Ċeka li huma responsabbli sabiex jiġġieldu kontra l-evażjoni tat-taxxa. U aħna tkellimna wkoll dwar il-fatt li żewġ pajjiżi ġirri tar-Repubblika Ċeka fil-fatt jipproduċu prodott tal-enerġija illi huwa simili ħafna għal fuel tad diesel. Iżda mhuwiex diesel, l enerġuni ma jistax ikun klassifikat bħala diesel u ma jaqax taħt il-sistema ta' monitoraġġ Ewropea għal dan il-prodott. Naturalment il-produtturi użaw blaħjar mod dan il-prodott, ħaddu fantaċ minnu, dan il-prodott huwa għaddikirat bħala fuel li mhuwiex diesel u bdew bil-kummerċ tiegħu bejn pajis u ieħor. U jiena fil-fatt tkellimt mal-Ministru tal-Ministerju tal-Finanzi kif ukoll mal-Awtorità ta' dwana dwar il-tip ta' komunikazzjoni illi qed issir viżavi l-Kummissjoni Ewropea minħabba l-rapporter semma ħtieġa li nagħtu iktar setat lill kummissjoni dinja xaħġa xi ħaġa illi jiena mhix ħanejt illi dinja ħazina, ħażina, u huma rewni ħafna provi differenti dwar dokumenti dokumentazzjoni tal-mod ta' kif aħna huma qed jikkomunikaw mal-Kummissjoni sabiex jiskuraw li prodotti li huma simili għad-diżi li jkunu inklużi wkoll fis-sistema ta' monitoraġġ. U l-Kummissjoni Ewropea kemm il-darba rrifjutat li tagħmel hekk għal raġuni kollinejt ngħid illi qed noqgħod xejn lura mill-fatt illi naqbel ma'kom illi qegħdin tgħidu li l-Kummissjoni għandha tingħata aktar setat ta' kontrol. Jiena naħseb l-ewwel qabel kollox rridu naraw jekk il kwissjoni ta' l-evażjoni tat-taxxa hi xi ħaġa li għandha x'taqsam biss ma' dispożizzjonijiet individwali li fl-aħħar mal-aħħar jistgħu ikunu marbuta mal-fatt illi mhux qed ikunu jaħdmu sew minħabba li mhux qed ikunu implementati sewwa fuq il-livell amministrattiv. Jiena diġà semmejt ħafna każijiet ta' serji ta' feżjoni ta' taxxa l biss kienu analizzati u laqqas biss semmew minn dan ir-rapport. Grazzi ħafna is għandna s-sur l-onorevoli li miss is-sur Ċantis. Grazzi ħafna sur President naf li ma tantx għandna ħin għal din raġuni ħan nitkellem fil-qosor tinkwetax. Mela l-lew l-kumment ewlieni tiegħi dwar dan is-suġġett u għada. Miex l darba li aħna qegħdin niddiskutu l-evażjoni tat-taxxa fuq mod ġenerali għana jgħidu hekk. Din hija kwistjoni li aħna ddiskutejna ħafna drabi Bħala din niddiskutu emenda, skużawni, direttiva li kienet emendata li għandha bżonn emenda mill-ġdid. Din hija situazzjoni u jiena nixtieq ngħid dan li ġej dwar direttiva, nixtieq ringrazzja l-ewwel ir-rapporter tax-xogħol li għamilu tal-emendi. U jiena naħseb li din is-sitwazzjoni fl-opinjoni tiegħi għadha turi li hemm nuqqas ta' rida politika sabiex aħna nieħdu sib din il-kwistjoni tal-evażjoni tat-taxxa. Għalhekk aħna qed ikollna ħafna emendi differenti għal miżuri, mela nidħol daqsxejn iktar fid-dettall. Il-direttiva emendata mill-ġdid mhix qiegħda twirra pal mistoqsija bażika ħafna ħna din nitkellmu fuq triljuni ta' euro illi qegħdin jitilfu minħabba l-evażjoni tat-taxxa. Iżda din l-evażjoni tat-taxxa. Min wassal għalija? Min qed jagħmilha? Il-riżultat ta' din id-direttiva huwa li sabiex il-pis ta' direttiva fil-fatt ta' tiwassal sabiex qed iħallsu għalih il-ċittadini tagħna li diġà din ibatu minħabba li tinnaqsulhom il-pensjonijiet, inżidulhom it-taxxi u eħin kollu qegħdin inżidu dawn it-taxxi fl-istess ħin naqsu iktar li ċittadin ġifi maħniex aħna qegħdin nanalizzaw l-erq ta' din il-problema kollu kemmu kollu kemmi. Jiena naħseb eh, li natu każ dak l qasam id-dazzi speċjali u il-vat memx daqsek evażjoni tat-taxxa, però għatem ħafna lok għal fatt illi kunem persuna li ma tatix informazzjoni, per eżempju, għen dispozizjoni illi ikunem persuna li t-refjuta illi tat informazzjoni fej kunem xi periklu għall-ordni pubblika u jina kontet naħseb dina xiex tista twassal. U naħseb li l-dawk liktar li għed jevitaw, jipruvaw jevitaw it-taxxa, jistaw ma jinqabdux xorta waħda speċjalment minħabba l-iskadenzi illi huma marbutin ma din id-direttiva illi fil-fatt ħad tibda tkun implementata fl-ewwel ta' jannar 2015. Fil-Greċja mill-bidunet tal-kriżi kien hemm ħafna kapital li ħarab u tela u sparixxa mill-Greċja. U aħna ma nistgħu nagħmlu xejn dwar dawn u qas isna hemm il-ħsieb li nagħmlu xi ħaġa dwar dan ħa nippreżentaw emmendi eh, minn ħadd però jiena jkolli ngħid li hemm nuqqas tarida politika sabiex niddiskutu din kwistjoni tal-evażjoni tat-taxxa. Misur Kutax. L-ewwel net xtaqt ngħid il-kollegi li l-iskadenza l-emendija l-ewwel ta' Ottubru nikkonsidraw dawn l-emendi fil-bidu ta' novembru, fil 15 xar, umbat fil-nivutaw fil-plenarja f'Diċembru. Ringrazzja l-kulħat tal-kontribuzzjonijiet. Jina, eh, naqbel kompletament massur sur Nitras fu kif niprevedu l-affarijiet naqbel massur sur Schmidt li dan huwa suġġett sensittiv ħafna jina ma semmejċ l-Istati Uniti biex namel provokazzjoni imma jina naħseb li l-istati membri kollha għandhom ikunu konformi peress li l-ftejim jeżisti imma naf li dan huwa suġġett diffiċli u hemm bżonn li bejnietna verament inkunu qed naqblu b'konsensus kbir. Sur Tavares nirringrazzjak il-proposta tagħna u anki l-flemendi naħseb li huwa pass il-qoddim fil-ġlida kontra l-evażjoni tat-taxxa. Sur Streċik jiena naqbel mija kompletament li din il-ġlieda tkun eh, soluzzjoni aħjar mill-li naraw it-taxxi jolow u għalek din il-proposta eh, tmur din id-direzzjoni l-sur ċuntis naqbel mal-punt li għajem imma titizzom u dimajnejk dak li diċaqet li dan huwa pass il-qoddim. ħaġa li seġġib valur mizjut f'din il-ġlida tagħna. Grazzi n-kulħadd jiena ovvjament lest nilqa l-emendi tagħkom narahom li biex nippruvaw insibu konsensus fuq dan id-dossier. Grazzi. Thank you very much. And... Grazie ħafna Grazzi l-kollegi tal-li n-nexxilkom ma taħlux ħin. Klaus Regling qed jistennina barra għalek minuta biex immur nilqa' u ngħaddu għas-sessjoni li jmiss. Okay, so uh, I'm pleased to uh, welcome again uh, uh Klaus Regling, the managing Jina nil-xtiq nil-amana l-Klaus Regling, il-direttur manageriali tal-ISM. Ovvjament, għawnek nħallu minn fejn ħallejna fil-laqat tal-ikon fil-qasam tal-IFSF. Ġifiri, ix-xol dejjem għaddej diskussjoni bej il-Parlament u l-ISM hija ħaġa importanti għax li d deċizjoni tal-ISM dwar l-assistenza finanzjera se jkollhom effett dirett fuq eh, il-regolamenti eh, primarji u sekondarji anki dwar il-governanza kif dawn jiġi implementati fl-Unjoni Ewropea. Għalhekk tajjeb ġifiri li aħna nkomplu niddiskutu bejnietna anki fil-dak li jisir fil-Eurogroup u anki dak li xoll li jagħmel is-sur Disabon fil-Eurogroup. Tajjeb li aħna nibdu l-edajat tagħna bejnietna, naqsmuhom bejnietna, anki fuq li jessem, aħna interessati ħafna fir-wol li li jessem jista kollu fuq il mekkaniżmu il ta' riżoluzzjoni wahdina. Wahd Aħna fil-ewwel ta' frar kellna tas sena l-oħra smajna f'dan il-Parlament li l-opera tal-ISM ovvjament se tkun suġġetta għal iskrutinju ta' dan il-Parlament għalhekk hawn qegħdin aħna qegħdin nagħmlu l-istudji tagħna xogħolna. Għandek għaxar minuti, sinjur, biex inti tintroduċi s-suġġett un bat ikonna s-sessjoni tal-mistoqsijiet u risposti. Grazzi ħafna, sinjura, jina, u għagostu pjaċirti għajlini nkun eh, ma'kom anki jiena is-CEO tal-IFSF eh, l-istess persuna ma' nekka tinkellimkom bil-kappell tal-ISM il-xol li namlu eh, huwa simili għanna żewġ balance sheets imma personel staff wieħed ix-xogħol huwa differenti għal dawn iż-żewġ suġġetti għal dak li għandu x'aqsam għal accounting u supervizjoni, ma mill-perspettiva tagħkom l-operat jixxibaħ. Intom kif tafu li jessem saġiti waqfa kważi senilu li, li, li FSF ila għal tlet snin imma naħdmu fl-imkien. Sabiex nati għafas li b'debattitu tana għana li nitkellem fuq il- mm, mod ta' kif jaħdem li jessem li ivarja mill-istituzzjoni ta' Ewropej. Meta tkellimna fuq li FSF u li SM il-17 stati membri tal-zona euro, rridu jamlu xaħġa li differenti minn dak li għalloka trattat. U b'dan il-mod ġifiri stajna nkunu iktar Eh, efficienti, il-kapital jiġi mill-budgets nazzjonali, id-deċiżjonijiet għal programm ta' assistenza anki għal self huma kontrollati ħafna mill-istati membri li jridu jiddeċidu jessa deċiżjoni b'mod unanimu. Hemm ukoll leġittimità demokratika qawwija għax ħafna minn dawn il-gvernijiet iridu l-ewwel jgħaddu mill-parlamenti tagħhom qabel ikunu jistgħu jivvutaw imħabba dan il biex jagħtu l-fondi. Għalhekk relazzjoni bejn l-ISM u l-Parlament Ewropew intom għandu tkun waħda ad hoc u informali ġifiri differenti minn kif huma mamdorija l-istituzzjonijiet Ewropej. Meta kollu dan id-dialogu jibqa' wieħed importanti għax jiena nifhem li għandkom interess politiku fil-xogħol tal-ISM u l-ISF li FSF metta eh, mill-istati membri jiddeċidu biex li jessem ipoġuħ fit trattat nafu li dan għandu jkun ta' interessa likom. Nitkelmu ftit issa fuq il-rezoluzjoni tal-kriżijiet fil-zona euro kif tafu l-17 stati membri jifurnixxu il-kapital ta' 700 biljun ta' euro, 80 biljun huwa kapital li ħalsu l-ola ta' kull istituzzjoni internazzjonali finanzjarji. Umbat hemm il-kapaċità ġifta li SMF li għandha li tsellef 500 biljun minnhom. Flimkien ma li FSF li tkompli timmanġa l-Irlanda, l-Portugal u l-Greċja ġifiri għal ammont ta' 700 biljun mill-bidu tal-2011 li FSF tat self ta' 168.5 biljun ta' euro lill-Irlanda, Portugal u l-Greċja u baqa 19.8 biljun xina taw. l lulju li għadda aħna ma nistawx nibdow programmi d-għadda. għax hija li jessem l-unika mekkanizmu biex wieħed kun jista' jirrispendi għal eh, talbi ġodda ta' assistenza finanzjarja. Palissa li jessem għanda l-program tajnuna għal Spanja 41 miljun inataw sissa u mux qed nimmaġinaw li se jkollna nagħtu iktar. Anna eh, programm ta' ġustament makroekonomiku għal Ċipru sa l-aħħar nkunu tajna 4.5 biljun minn total ta' 9 biljuni. Ġifri dan ifissera li jessem li għad baqa 450 eh, biljun ta' juru li mantużawx, ġifiri 90% tal- kapacità ta' self li għanda li jessem fl-imkien li jessem u li jessem taw 212 biljun tal-euro minn minn bdejna xoltana mill-bidu tal-2011 ġifiri tlet darbit iktar mill li sellef l-IMF. Xikonna edeja. Jina nemmen l-istrateġija tal-ISM hija waħda l-intużat tajba din l-istrateġija u waħed jista iqabbilha ma dik ta' l-IMF li ilu juża għal dan l-aħħar 20 ta' snin. Il-natu ġifiri self temporanju għal pajjiżi li jinsabu fi kriżi meta l iswiq ma jagħtux dan is-self mħabba l-kondizzjonijiet u b'dan il-mod il-pajjiż ikun jista' jaġġusta ruħu b'mod iktar inqas maġġel milli jitlob is-suq ikun qed jirċievi wkoll finanzjament u jħallas ammonti reġovanili ta' imax. Aħna bekk natu assistenza temporanja finanzjarja, self, bonds u anki il-fat li kunu jistaw jinxtraw credit lines f'kondizjonijiet favorevoli Aħna ntellaw l irrata t interess tagħna mm, hija mqabla ma meta kanu ridu naraw li nollu l-fondi tagħna fis-swieq u jkun hemm ammont żgħir ta' xwiet għandu jħallas, aħna dejjem nixtiequ li naraw li jkun hemm iktar investiment u nkoraġixxu l-investiment. Aħna huwa li jessem hija parti minn din l-istrateġija ta' zona tal-jura li tuqija iktar koerenti. U ovvjament eh, għat 17 l-istat membru aħna rajna li kienem iktar konsiderazzjoni fiskali u riformi strutturali fl-Irlanda, il-Portugal, Greċja u Spanja l-Unit Labor Cost naqsu dawn il-pajjiżi għalhekk saħħu l-kompetitività tagħhom u e, naqsu d-deficit tal-current accounts tagħhom. Dawn ir-riżultati juru li meta jkun hemm kundizzjonijiet l-affarijiet jaħdmu. Id-deficit tal-baġit ukoll naqsu f'dawn il-pajjiżi. Hija l-Greċja li għandha surplus U ovvjament l-iswi qed jirrikonoxxu dan il-fatt l Irlandu l-Portugal rajna li għandhom bond ta' 10 snin u Spanja għandhom l-aċċess għas-suq. Jiena perswas li mingħajr l-assistenza tagħna dawn il-pajjiżi jew xi ftit minnhom kien ikollhom joħorġu mill-Unjoni Monetarja. Dawn Dawn l-isforzi qed għetna ukoll ħallu rizultati pożittivi fl-ekonomija vera. Ovvjament, in-nies f'dawn il-pajjiżi mhux qegħdin jaraw dan il-progress għax għadhom għaddejjin minn żminijiet koroħ. E, Tnaqqis fis-salarji, ħafna minnhom l biss għandhom xogħol. Fli ism aħna nafu li dan l-aġġustament qed iġib ħafna u kol e, eh, problemi u ġab ħafna problemi n-nis ġab id dbatija Ridu naraw issa kif semmorru għall-aħjar l-esperienza tal-IMF turi li riforma u anki iktar kompetitivita se jġibu lejn it-kabbir u anki xol imma dan wara ċertu żmien. Fit-tieni fit-tieni nofsa din is-sena fit-tieni Kwarta din is-sena rajna sinjali pożittivi qed naraw li f'ċertu pajjiżi ukoll qed imorru għall aħjar Portugal l-ekonomija kibret għall ewwel darba f'sentej u nofs. Punt wieħed punt wieħed fil-mija. L-esportazzjoni fi Spanja qed jiżdiedu eh, brata għolja u s-sitwazzjoni fil-Greċja qed tmur għall aħjar tkun iktar stabbli. Jiena nemmen li meta nandirizzaw dawn il-problemi f'ċertu pajjiżi u kol se jġib titjib fil-governanza ta ekonomika tal-zona euro. Intom mitħla ma six-pack ma two-pack il-semestru Ewropew l-regoli kollha li huma importanti qed jiġu rikonoxxuti mis-swieq bħala elementi importanti tal-istrateġija tal-prezzijiet fl-Ewropa meta jiena nżur pajjiżi fid-dinja u niltaqa' mill investituri isaqsuni jekk dawn ir-regoli verament sejtlu fis-seħħ hekk se jġibu bidla. Ovvjament, ehm, nitkellmu ftit fuq l-Unjoni Bankarja intom din ukoll titrattaw dan is-suġġett element li is iħarsu mill-qrib, deċiżjoni fuq l-SSM fit-trialogu kienet waħda importanti verament importanti għal xaħġa u l-enija għall-Unjoni Bankarja nafu li fil-xur u fil-ġemat li ġejjin deċizjoni t-seklu dan kollu li jessem underwall zaħira f'dan kollu fil-Banking Union fil-zona tal jura l-Ministri tal-Finanzi qablu fuq l-istrument ta' kapitalizzazzjoni mill-ġdid tal-ISM għadu ma daħalx fis dan l-istrument se jisir wara li dan jikun jista' jintużja wara jkun hemm deċiżjoni unanima mill-istati membri Ankli il-BRRD permezz ta' Deposit Guarantee Scheme u bekk titwal fisseħ l-SSM. Għaddil il-ħin għalek sani għafaw jiena l-est ovvjament disponibli biex nirrisma di mistoqsijiet ta'kom. Grazzi ħafna. Tati prezident, grazzi tal-prezenza tijak u nix ti la ija ta' ti nfakrek li hawnhekk bilna biex nagħmlu press point fit-tmiem din il tmiem din il-laqa fin-nofsija ta' nofsinhar. Issa fissem il-PPE Jean Paul Valdez mistoqsija. Grazie ħafna, signora President, Sur Direttur, nixtieq eh, nitkellem dwar l-aħħar kommenti tiegħek inti semmejt il-fond ta' riżoluzzjoni li jidħol fis seħ kompletament f'għaxar snin, imma f'din il periodu ġifri sakemm jaddu dawn l għaxar snin, em, kif se jisiru l-affarijiet, kif wieħed jista' juża il-mezzi ta' dan il-font? Ġifiri, jekk fimt tajjeb għal il-biraħ s-sur dragi, għaw min jaħseb li Eh, għandu tkun backstop Ewropa u min jaħseb li l-affarijiet irdu jsiru fuq livell nazzjonali. Imma li jessem kif tista' taġixxi f'dan il-perjodu ta' tranzizjoni ta' 10 snin. Grazzi. Jean Paul. Grazzi, Jean Paul. Dinja mistoqsija ta' ta' fil-ħam il-ħaj. Grazzi, Mr. Galdes għandek raġun għanna periodu ta' tranzizjoni ma naħseb il-mistoqsija tibqa li lin minn dak il-perjodu ta' tranzizjoni anka ġurnata tagħmel dif, tagħmel differenza allura tibqa l-mistoqsija jekk għandux ikun hemm Bank Stop Ewropew meta nara xed jeżisti l-Istati Uniti hemm sistema li jsibu li kollhom id-dritt biex imponu kontribuzzjonijiet addizzjonali meta jkun hemm bżonn, imma xorta għandhom faċilità ta' kreditu ma' teżwar Amerikan illi intuża naħseb biss darbtejn ma huwa importanti għas-swieq li jkunu jafu li jeżisti. Allura huwa taħtieġa bħal strumenti oħra, strumenti li tuża l-IMF, hemm l-OMT xi kultant tajjeb li jkollna ċerti strumenti mhux li nużawhom imma nafu li huma fizibilment preżenti biex assiguraw is-swieq. Un allura l-SRM ma nafux eżatt kif ħaj kun jidher l-SRM imma l-ħtieġa għal bankstop ikun jatem. hemm. Ovvjament inħadd nota ta' diskussjonijiet li seħħu li jessem ġiet semmija imma ċar ħafna li għal mument li jessem mux se jkun jista e, jirrispetta dak ir ruol rridu nibdu trattat tal-ISM u dan ovvjament hemm bżonn e, e, hemm bżonn ftejim bejn 17 kap ta' gvernu parlamenti nazzjonali illi irratifikaw u iffirmaw it-trattat. Di mistoqsija zaħira. Dawn il-pajizi li eh, jibbenefikaw mill-program għandhom skadenzi ta' biex rispettaw il eh, dawn il-programmi. Imma jekk dawn ma jaslux, x'jiġri? I wouldn't call it a rescue plan. Jina ma nsejjaħlux pjan rescue plan imma lejn tmim sena l-oħra kien hemm ftehim li pajjiżi li jirrispettaw il-kundizzjonalità ma jitħallewx waħidhom jekk ikollhom bżonn għajnuna u jekk ikunu ma reġawx kisbu aċċess għas-suq. Allura dan huwa lan l-objettiv ta' kull programm ta' ġustament biex il-pajjiżi jiġu jitlu lura fis-suq u jkunu jistgħu jiffinanzjaw lilhom infushom fih dan is-swieq mingħajr finanzjament ta' emerġenza frati favorevoli raġonevoli. Allura wieħed imbagħad intom tafu kemm marru l qudiem pereżempju l-Irlanda marret mxiet il qudiem ferm iżjed mill-Greċja, imma l-Irlanda kienet ukoll l-ewwel pajjiż li e, isselfet mill-IMF. Intom tafu li li l pajjiż jispiċċaw fit minn din is-sena kemm il-darba marru lura fuq il-suq u ħadu interessi tajbin u l-interessi tal-bonds irlandiżi huma iktar baxxi minn 4%, allura dan din rata pjuttost aċċettabbli. U allura eh, f'ċertu mod l-Irlanda mistennija li terġa' tidħol fis-suq bħala l-Portugal bdiet eh, sitxur wara l-Irlanda l-ura neċessarjament u mhumiex qegħdin eh, qed jagħmlu progress daqs l-Irlanda kien hemm ukoll xi problemi politiċi f'dawn l-aħħar xhur li deru f'interessi ola eh, li għedin madwar 7% imma l-programm jimxi sa nofs is-sena d-dieħla allura baqa' disa' xhur. U għallura naħseb għadu bikri biex aħna najdu xem bżon nisir mbatt. Imma ovvjament li jessem għanda sensiela ta' strumenti fideja jekk il-Eurogrupp ikun irid jużhom jistgħu jintużaw. Il-Greċja mbagħad l-iktar każ diffiċli imma l-programm jiġi sa tmiem is-sena d-dieħla u hemm impenn biex ngħinuhom naf li Is-Sur meta kien hawnhekk kien qalilkom li hu jaħseb illi aktarx illi jkun hemm bżonn għajnuna iktar fit-tmiem it-tieni programm naħseb dan huwa eh, eh, dinja l-opinjoni korretta. Mela, naddu issa l-Nisa li huwa rapporter għal mekkanizmu ta' rizoluzzjoni. Grazzi ħafna tal-jed fostna l-lum. Jina kont interessata ħafna b'mod pozittiv kont impressjonata meta inti illi l-Unjoni Ewropea meta nikkonsidraw li jessem tista' tintuża il-fond jiġifieri jintuża biex aħna noħolqu linja ta' finanzjament għal fond ta' riżoluzzjoni. Issa li nixtieq aħna jien nixtieq nkun naf ftit iżjed, nixtieq nkun naf id-dettalji kif se tirrispettaw dak ir-rwol għax jidher li lili illi il-backstop, l-ekim sejħ backstop huwa assolutament essenzjali nixtieq nistaqsik ukoll jekk. Insomma, nixtieq insaqsik x'inhu ma' il-kundizzjonijiet ta' finanzjament għax aħna din nitkellmu fuq finanzjament dirett fuq il-banek dan ħajkun possibbli fil-fażi li ġejja wara l-approvazzjoni ta' Single Supervisory Mechanism. Allura taħt liema kondizjoniet eżatti li jessem tista' tiffinanzja bank. U fuq il-medda ta' żmien qasir aħna sen kunu se nibdew ix-xogħol fuq il-Balance and Asset Review. Il-Balance and Asset Review bħalissa m'għandniex fond ta' riżoluzzjoni jaħdem. Allura, il-mekanizmu li jintom tiġġestjonaw ed inti f'pożizzjoni illi tiġġestjona fondi għal-banek fuq il-bazi tal-konklużjonijiet tal-asset review? Sakemm l-istati membri se jkollhom joffru garanziji biex dan l-appoġġ fil-fatt jista' jsir dan għam mistoqsijiet li jiena nixtieq nagħmilha. Grazzi ħafna. Yes, thank you very much, uh, Ms. Ferreira. Grazzi ħafna, Signora Ferreira. Fuq l-ewwel mistoqsija forsi kien hemm problema ta' traduzzjoni qed il-kelliem. Jekk nistgħux nagħtu linja ta' kreditu lill SRM dak mux li jett jien, li jett jew li jem diskussjoni u bħalissa ma nix dal-istrumenti, strumenti li jeħtieġ tibdil fit trattament un batija fidejn l-istati membri jekk iridux li morru f'dik it-triq fuq il-mistoqsija speċifika dwar li jessem kif jista jagħti finanzjament lil banek individuali dan qiegħed fil- fit-titolu tal-Direct eh, Bank Capitalization hawnhekk kellna diskussjoni fih dan il-Eurogroup fuq x'inhuma l-fatturi speċifiċi ta' dan l-istrument ma dan għadu ma ġiex finalizzat dan ikun finalizzat fuq il-BRD biex ikun kompatibli u hemm bżonn ta' deċiżjoni finanzja, deċiżjoni minn min, mis 17 il-sinjatarju unbat u xuħut minnom mill-permezz tal-Parlamenti Nazzjonali tagħhom imma inti saqsejt x'kienu ma taħt liema kondizzjonijiet li tista' tintużaw jekk qegħdin nim sissa da ma tiżistix jekk tiġi maħluqa. Hemm bżonn ikun nafu l-passi li jmiss biex nagħmluha possibbli din jekk tinħoloq taħt liema kondizzjonijiet tintuża jekk jekk bank jgħaddi minn problema il-kaskata tibda ikun hemm il shareholders jiġu mitluba biex joħorġu bil-flus bil umbat dawn iddi il regoli ta' DBRD għadna ma nafux eżatt x'inhu regoli u tridu tiddeċiedu meta BRD tkun effettiva imma l-state aid rules tal-Kummissjoni jkunu effettivi sa mill-ewwel ta' wisu ta' dis-sena u jkollhom bżonn e, eh, tal-bankari il-ġunja sa' depositi ġifiri, jaffetwaw il-depositi, mbagħad dak iż-żmien biss ikun hemm lok għal azzjoni. Allora dinja l-aħħar pass li jista' jsir, last resort. Rridu nistennew ftit iżjed għall-IBRD. Bħala revizjoni ta' kwalità u l-istress test għajuri li ma bank jew banek għandhom capital gaps, allura dan se jkun il-moment importanti li jmiss fejn aħna naraw li jem kunem bżon xijat intervent minna ħatana, naħseb is-sur dragi għalilkom il-biraħ li sal nofs s-sena diħla mistenni li jiġri dan, sa dakinhar aħna nkunu nistgħu nkunu f'pożizzjoni fejn nkunu nafu jekk is il-gvern u jew il- il-parlament nazjoni tagħhom nazzjoni tagħhom kunu xappoġġjawhom u mbagħad bħala l-aħħar pass jista' jkun hemm dil-azzjoni ġifiri qed nistennew sekwenza ta' avvenimenti biex jiseħħu mal-finanzjament isir bħala l-aħħar pass fil fil-kontribuzzjoni finanzjarji jiġu l-ewwel. Grazzi. Well, no more time yet. Elisa għanna ma nix ċansa, lissa forsi jekk ikonna aktar ċans iktar tard. Mela, il-kellim li jmiss. Grazzi ħafna Sur Legled għal prezentazzjoni tiegħek. L-ewwel qed jiena qed neħu gost ħafna li inti qed titkellem b'mod ottimist ħafna l-ottimizmu tiegħek għandna bżonnu naħseb jien f'dan il-kuntest. Iżda forsi aħna għandna nitkellmu wkoll b'lingwaġġ ieħor jien naħseb li ħafna drabi aħna tkellimna dwar il-fatt dwar li ma rwol għandu tkolla din l-autorita dan il-mekkanizmu fil-ġejjini. Għandu kumment, aħna għadin naħdmu u nimmaġinaw li fis-settur finanzjarju aħna maħniex ħanpoġġu iktar il-pis fuq iċ-ċittadini. Ġifiri minna ma bidlu it trattat jekk aħna naraw li l-ISM b'mod temporarju ikun ijat jappoġġa il-fondi l-ISAM aħna nkunu qegħdin naraw li fil-fatt qed kontra lan jiena naħseb li fil-fatt ma nistgħux naraw illi għal miflok ma jħallsu ċertu nies jħalsu nies oħra ta' pajjiżi ieħor dan imur kontra minħabba li aħna l-pis ma nirridux impoġġu fuq iċ in ġenerali. U anka fuq dak illi jirrigwarda Rasmusman u li għal Rasmusman u Nafu li aħna fil-bidu tas sena d-dihla aħna għanna ħajkon għanna jkun il-rizultati, istadin naraw illi il dawn il-rizultati mhux ikunu prezentati allura għal din raġuni naħseb li fil kontesta li ism aħna qegħdin nitkellmu fuq affarijiet li għandhom ikunu deċiżi u naħseb illi eh, dawn għandu jkunu deċiżi anke mingħajr ma jkun hemm bżonn bidla fit-trattat minħabba li jekk ħanqogħdu nistennew bidla fit-trattat għandu ħafna issa. Ir-rwol ta' l-IMF jina naħseb li hawnhekk kaw differenza kbira minħabba l-IMF e qiegħed jaħdem ma' pajjiżi illi fil-fatt għandhom bżonn din it-tip ta' għajnuna ġifieri li MF ikun jista' jagħmel din l-evalwazzjoni meta jkun hemm bżonn u dan fil-fatt sar ħafna drabi anka meta aħna kun din ippjanaw ir-riforma aħna dejjem rajna li ħarġet ukoll b'evalwazzjoni anka tal-munita. Issa palissa din mhix possibbli u għadin raġuni din it tqabbila li għat ma sibx li hija tajba u għaparti minnek jena naħseb illi inti tkellimt bot ottimistanka fuq il-pajjiżi bħal Greċja u jiena fil-fatt rajt analizi minna ta' Vojger li fil-fatt wassal għal riżultat kompletament differenti li minkejja li qed naraw li hemm daqsxejn ta' tkabbir ta' xi 0.5% xortu waħda rridu noqogħdu attent minħabba li it-telf kien ta' xi madwar 170 Eh, fil-mija bħala deficit bħala danger ġifir nqodu attenti. Also make a comment. Grazzi, nishtin nagħmel komment fuq il-kommenti tiegħek. Jien naf li ġeneral biex kull ħafna drabi jiena nisseħ bħala wieħed ottimista, jiena drajtek. Meta jiena ppreżentajt l-opinjoni tiegħi fis-swieq xi 15 il xarilu ilu, ah, kontet li edin fit-triq it-tajba, il-ġonna euro ħatibqa' flimkien, il-kommenti tal-istrateġija jaħdmu sew flimkien u in-nies ma ma jimnunix. U s-situazzjoni preżenti turi din kalli raġun. U issa il-pubbliku u l-medja qed jaċċettawha din. Fuq it-tieni komment inti għandek raġun. Daw l-isforzi kollha li għaddejjin bħalissa fil-kontest tal-laqda bankarja għandhom lan illi dak li jħallsu taxxa jħallsu inqas taxxa mill-passat għal naqbel bisħiħ ma' dan. U l-bejlin għandu jisir dan il-kontest u jkun taħt iġa kbira. Jina ma tajċ parir illi li jessem għanda tkun backstop għal-sarem jina mil taċċara li għanna bżonn bidla fit trattati ma tkallim fuq l-esperjenza tal-Istati Uniti u tajt eżempju għal ħafna ħafna banja li għal u fl-Istati Uniti normalment ma kienx hemm il-ħtieġa ta' flus mit-taxxi imma kien hemm assigurat hemm bżonn ta' backdrop biex jassiguraw is-swieq u bilħa huwa ċar ħafna illi safej tasal fej tasal il-backdrop Eh, di għad trid timħal tiġi imħal salura l dan huwa mekkanizmu differenti. Allura wieħed jista' jkun konfidenti li din taħdem hekk dan il-mod allura hija finanzjament temporanju u l-fond il-fond imbagħad jiġi imħallas lura. Inti għandek reġun ukoll u jkun importanti li jkun hemm kjarezza fuq da kollu meta nħabru il- meta nħabru il-kondizjonijiet. Il Inti tajt il palagun tiegħi fuq l-MSF huwa ħażin, ma naqbilx huwa korrett illi ħafna programmi IMF eh, umma tal-immot li għal ġona euro ma jkunux tajbin imma dak li rajna f'daw l-aħħar erba' snin huwa li nużaw strumenti ekwivalenti li jwaslu għall-istess riżultat. Intom rajtu xi ħaġa f'ċerti pajjiżi bħal Portugal, l-Irlanda, Spanja, il-Greċja u qabel il-Latvja. Fejn huma għamlu E, tnaqqasijiet speċjalment fis-servizz ċivil u kien hemm ukoll e, titjib malajr fil-kompetitività ħadem fil-Latvja qed jaħdem fil-pajjiżi l-oħra bħala kompetitività qiegħda tittejjeb malajr kważi daqs ir-rata ta' skambju ir-rata tal-kambju hemm ġona oħra fejn aħna maħniex qegħdin e, nipparagunaw u bekk tagħmel ħajti iktar faċli. Skużani Wolf imma domt ħafna fil-mistoqsija għal minuti iktar dan mhuwiex eżempju li għandna nsegwu. Issa, fisem li jisijar Viki jogħġbu, grazzi ħafna li qed nagħtu ċertu dawl fuq kwistjonijiet komplikati ħafna. Kif qed nifhem jien di jessem inqata' l-mikrofonu tal-kellima mhux se tkun tista' tkun possibbli bħala backstop għall-SRN u l-approvazzjoni ta' 17 l-istat membru forsi tistgħu tagħmlu kapitalizzazzjoni diretti ma' biss fil- burden sharing li għedin namlu fl-EBRD u fl-State Aid Rules. Allura, mistoqsija, li kju kellek timxi l-qoddim għal stadju ieħor bit-tibdil fit-trattat li tista' tagħti anka tagħti garanzija lejn dan din il-fond ta' riżoluzzjoni unika tul il-perjodu ta' build-up. Inti mbagħad kif tista' tara trattament ta' pajjiż li ma kienx fi 17 fil-grupp ta' 17 imma kien stat membru parteċipanti fl-SRM għal ġifri dawk il-pajizi li għandhom intenzjoni li jipparteċipaw fl-SRM imma li bħalissa mumiex eh, li mandomx l-euro. Iva, rit-tweġiba. Iva, din mistoqsija importanti ħafna, imma da ma diskussa fl-ebda forum eh, formali. U kull ma jmud dejjem edha toħroġ eh, fl-ekofin ta' informali ta' vinju saċati jemilu, imma bħalissa miex tweġiba dija ikun importanti ħafna li kifet li kon ħatibdil fit trattat ġela darba l-konna li jessem li kollha rwol bħala backstop. Allura għadna ma ħsibniex biżejjed fuq għadin fuq di kwistjoni diffiċli ħafna dwar kif nittrattaw pajjiżi li mhumiex membri tal-ġona euro. Naħseb irridu nsibu soluzzjoni għal-jax kif diġajet qed qabel meta paragunaw ma l-Istati Uniti ma huwa loġiku illi irrid ikun hemm xi metodu b'xi mod. Għamin jaħċar illi li rridu nżidu rwol bħala supervisor monetarju u finanzjarju. Jien ma nafx min se jkun responsabil din hija kwistjoni diffiċli għadna ma faċċajniex imma naħseb li huwa urġenti li aħna nagħmlu għadin. Grazzi. Vicky, did you want to come back for... Trit tiġi lura? Jina l-kolla din, jina grata, kontenta li kull kolla naqblu li hija kwistjoni diffiċli ħafna. Iva, xuħut mill-affarijiet huma diffiċli. Il-kalim fi semmi l-ħodor. Grazzi ħafna, nishtiq ningrazzjak tal-li inti qed iżżurna u nixtieq ningrazzjak ukoll tal-li weġġeb mistoqsijiet li aħna batnilek bil-miktub. Dan jenna ħafna sabiex aħna nkun nistgħu nafdawkom iktar aħna qed naraw illi dawn l-aħħar riżultati fl-elezzjonijiet anke fil-Ġermanja dan l-aħħar fil-fatt qegħdin jara naraw li fil-fatt irnexxina nevitaw li kunem partit li huwa kontra l-Ewropa fil-parlament għal din xi ħaġa hija xi ħaġa importanti, iżda għandna xorta ħadar ridu narfu l-fatt li hemm ħafna ċittadini li mhumiex kuntenti, għandhom ħafna mistoqsijiet mhux biss fuq l-iżvilupp ekonomiku, iżda għandhom mistoqsija dwar il-fatt min għandu demokratikament is-seta li verament li imponi leġiżlazzjoni u min qed jikkontrolla min qed imexxi l-monitoraġġ. Fis-sena 2012 Herman Van Rompuy għalenna fil-plenarja li l-ISM ħatwassal għal kontroll stret u dan il-parlament ħajkun suġġett għalek u fil-fatt inti kont weġibt bitra illi relazzjoni mal-Parlament Ewropew dak li għandu xaqsam il-rapporti tal-ISM mandux ikun ipoġġiwis pis fuq ix-xogħol tal-ISM u li hemm ċertu affarijiet li aħna rridu nipposponu inti wkoll qed illum milli id-drittijiet kollha ta', ta din l-istruttura għandhom ikunu għadħok hoc u b'mod informali. Jiena jkolli ngħid illi jiddispeċini li qed tgħidlek minħabba li fuq il websajt tal-ISF kien hemm referenza għal menu drittijiet tagħna u f'dak li għandu x'jaqsam ehm, li jassem ikonna ngħidu li jaqas bissem referenza għal wol tal-Parlament u l nixtieq ninsaqsik inti lest illi tqis il-setat tal-Parlament lest li tonorom u t tispjega x'inhuma dawn id-drittijiet u intom lesti illi tagħtu dan id-dritt ta' servatur lil parlament fil- fil-kumitati ta'kom u rridu nipruvaw il-wieġbu aħna l-mistoqsijiet ta' ċittadini tagħna u nixtu nkun nafu ukoll jekk għandu xikun hemm dan id-dibattitu fil-fatt dwar diskussjoni mal-Kumitati wkoll fil-Parlament Ewropew ma naħsibx li dan qed jimxi b'mod interistituzzjonali li jintom qegħdin titkellmu mal-Parlament Ewropew fuq bażi bilaterali u dik fil-fatt kienet ukoll dak li eh, kienet jagħmel il-Kunsill viżavi il-pożizzjoni tagħna nixtieq li twiġġeb din mistoqsija. Naħseb il sitwazzjoni għadija pjuttost ċara li jessem bħal jessef miex istituzzjoni. Għanna di rajni ħċar, meta kon edin nibnu fuq li jessem, u jinkontet naħseb fuq min għandu jawditja li jessem kelli diskussjoni fuq iċ-ċermen tal-Orti Ewropea tal-Awdituri u saqsejtu jekk tistaw intom pala Orti tal-Awdituri tawditjaw eh, li jessem eh, u kien interessat imma l-avukati tiegħu ġew lura u qalu illi illi ta' mhux possibbli allura rridu ridna nħorġu b'soluzzjoni. Aħna ma konniex fit-trattat u allura maħniex id-drittijiet tal-Parlament Ewropew mhumiex definiti b'mod legali U għallur ħana kontenti illi nsaqsim li nwieġbu għal mistoqsijiet li jisiru u jina eh, konfidenti li jekk intom tibgħatu mistoqsijiet bil-miktub aħna nkunu namlu mill-almu tagħna biex nirrispondu għam. Bat rapporta ta' awditjar lill parlament Ewropew. Allura b'mod informali, b'mod ad hoc, Eh, dan miexi jibla problemi. Imma mod ieħor formalizzat intom tidu eh, tiddiskutuh mal-superur politiku tiegħi ma nistax nikkommenta fuq dan, nista' ngħidilkom bis fuq il-bażi legali, is-sitwazzjoni legali li għandna bħalissa. Kiku tkunu lesti li fil-fat titkellmu fuq din is-sitwazzjoni u tpoġġuha fuq il-website u intom fil-kumitati tagħkom tal-ISM tkellimtu fuq ir-rwol tal-Parlament u x'kienet x'kien riżultat tad-diskussjoni. Most people are iva fuq il-website in-nies huma pjuttost kuntenti hija estensiva bħala informazzjoni ir-relazzjoni informali tagħna u naħseb fuq il-website tagħna hemm eh, imsemmi anka li jiena qiegħed hemm illum fil fadiġam msemmi li jien qiegħed hemm illum qiegħed hawn illum u hemm indikazzjoni fuq ir-rabta il-links li hemm b'mod fuq il-web stream li jistgħu jsegwu anka issa fuq il-korpi tal-ISM dan ma ġiġ diskuss, skużawni ta' dan, il-laqat huma dettaljati ħafna, hemm laqat ta' dwar eh, ġestjoni ta' kriżi, imma naħseb hemm kuxjenza qawwija dwar x'qed jiġri, hemm marfien ta' x'qed jiġri. Ma kienx hemm diskussjoni sakemm jien għandi nwieġeb mistoqsija imma jina zgur li l-Ministri huma konxi ta' dan eh, li di tkun relazzjoni ad hoc u b'mod informali. Grazzi ħafna u inti inti diġa qed li inti lest li twieġeb għal mistoqsijiet bil-miktub li aħna diġa ċirkolajna grazzi ta' dan. Anybody from the GUI? No, no, Jürgen. Meta l-ħadd titkellem fil-fisem il-gwe, Jurga ma li li għatawek, sa għanna fisem għanna membru fisem li pipi jekk joġbok. Grazzi ħafna sur regling tal-kumment illi inti għamilt dwar ir-rwol ta' li jessem bħala ir-rwol taħħa bħala faċilità tal-kreditu u referenza li għamilt għal mekanizmu ta' rizoluzzjoni tal-kriżi u għal fond, inti għamilta ċara wkoll li dan mhux qiegħed fit-trattat bħalissa li dan mhux qiegħed mhuwiex permess, dan fissir allura li għalina mhuwiex legalment possibbli fil-proposta leġislattiva li għandna fuq l-SRM li aħna ninkludu li jessem din il-proposta hekk qed tgħid u tieni eċt insaqsik li jessem bħala backstop għas-sena li ġejja, anke f'dak li għandu x'aqsam l-asset quality review u dak li ħajġru wara din ir-reviżjoni. Taħsbu illi eh, ħajkonna bżonna, tamaw mhux ħajkonna bżonna iżda dan jista' jkun mod differenti ta' kif nistgħu naraw l-affarijiet jekk inħarsu lejn il-font għandna kemm ta' applikazzjoni li ħafna iktar ristret minħabba li il-fond għandu lan li nirrisolvu ċertu problemi u mhux kapitalizzazzjoni mill-ġdid. Ġifier importanti li naraw xinu l-ordni ta' dan kollu. Għandi mistoqsija konkreta wkoll għal BRD aħna għandna wkoll data li qed lil minnħat tal-Kunsil 2018 aħna edin nisimgħu dadi differenti għamil għet jisemmi koll s-san 2016 u 2015 tal-strumenti oħrajn taħsbu li dan eh, ħajħaddem sewa jew nkella ħajwaħloq ħafna iktar konfizjoni milli ħajċara l-affarijiet. Mela, fuq l-ewwel mistoqsija tiegħek Naħsibx li għandi ngħidlek jiena x'għandkom tinkludu fir-riżoluzzjonijiet tagħkom, iżda naħseb li huwa importanti illi tarfu eżattament x'inhuma x'inhuma l xkil legali għal dawn l-idejat li pala s sahna din diskutu jiena xtaqt nagħmilha ċara di kemm jista' jkun ħalli ħadd ma jkun bajneħ maluqa Jina naħseb li dawn id-dati differenti natural ta' implementazzjoni naturalment jistgħu jwaslu għal ċertu konfessjoni naħseb li kulħadd jista' jifhem minn fejn ġej kollu iżda Iva hija problema din il-konfużjoni, jiena naħseb li aħna qed ikonna din il-go ahead dan l-aħħar strument ta' kapitalizzazzjoni mill-ġdid, forsi dan mhux sekk importanti minħabba li regoli tal ajnuna statali diġà qegħdin jaraw jipprevedu li jkun hemm bejlen qabel ma din dan l-istrument ikun attivat, ġifieri jiena nista ikolli idea ta' kif għan nistaw immexxu il-proċess, pero Iva jista jkun hemm xejn ta' konfużjoni. Iva, mela bħala koleġislatura aħna involuti f'dan il-negozjat inti tista' tagħtina parir allura fuq id-data illi għandna nimplementaw dan l-istrument jina nejdlek kieku għamla kem jista' jkun faċli għal kulħadd naf li dan huwa parir ġenerali iżda naf li hemm ukoll ċertu xkil partikolari u hemm opinjoni differenti fl-istati membri huwa diffiċli li taqqa dan kollu flimkien. Iżda jekk mhuwiex possibbli li nagħmluha inqas eh, imħawda l bicċa tax-xogħol naħseb illi eh, ħatkun iktar diffiċli għalina li nispekaw dan kollu lil iswieq Ġifiri aħna ħanamlu kemm jista' jkun eh, mdak li nistgħu sabiex fil-fatt dawn id-dati differenti nqarbuhom iktar lejn xulxin. Naħseb illi dak nista' nikkonkludi mill-kummenti tiegħek. Pablo, jekk jogħġbok. Iva, grazzi ħafna Sharon. Grazzi ħafna lilek sur Regling. Jiena vera qed nħu gost li qed narak hawnhekk magħna llum. U nixtieq insemmi wkoll il-kapitalizzazzjoni mill-ġdid dan l-istrument li inti semmejt. Inti semmejtu dan bħala l-aħħar eh, ħaġa li aħna kieku nagħmlu f'sitwazzjoni ta' emerġenza. Issa inti tkellimt ukoll fuq il-kapitalizzazzjoni mill-ġdid ta' bank mill-ISM ħankunu għeddin nużaw tlet darbiet iktar kapital mill-li kikun kunu għed nofru kapitalizzazzjoni mill-ġdijt l-pajis. Ġifiri, dan jiena tnieħdu mill-linji gwida li inti rissa dwar il-kapitalizzazzjoni jiena nixtieq inkun naf minn fejn ġibta din iċ-ċifra ħalli nkun ġifieri inti għattejt li jekk tagħmel rikapitalizzazzjoni ta' bank tkun għattom fuq tliet darbit iktar minn rekapitalizzazzjoni ta' pajjiż. Iva veru dan mhux imsemmi fil-linja gwida, iżda din hija informazzjoni li aħna ġbarna permezz tal-kuntatti informali mal-credit rating agencies. Kif tafu, E, permezz tal-ISF u aħna permezz ta' strumenti oħrajn, aħna dejjem provajna li konna top rating, aħna rajna illi l-ISF fil-fat kella AAA rating mill eh, tlet aġenziji, iżda aħna xorta waħda għanna Eh, rating ta' AAA jew AA plus għall-ISM e u din hija importanti ħafna minħabba li importanti li jkollna kemm jista' jkun bażi wiesa ħalli l-investituri b'mod speċjali l-banek ċentrali ikunu lesti li jinvestu minħabba li żgur mhux ħajinvestu jekk aħna ma jkollniex rating tajba. Aħna nafu wkoll illi l-investiment li għandu xaqsam mal-kapital tal-bank jkun ħafna iktar marbut mir-riskju mill-kapital li nistaw niprovdu l-gvern. U regola bazika hija li inti kollok bżon tlet darbit iktar kapital jekk inti ħadsellef lill bank jekk meta tqabbel ma self lil xi gvern ta' xi pajjiż pereżempju. Il-Ministri jafu eżattament dwar dan kollu, ħabbalina informajtom u hemm raġuni waħda għalfejn aħna niddeċidu dwar dan il-limitu. Hemm limitu ta' 60 biljun euro li huwa msemmi b'mod speċifiku għal dan l-istrument. Waħda mir-raġunijiet għalfejn qed nipponu din il-limitu huwa minħabba li dan is-60 biljun ħajħu 180 biljun tal-500 biljun euro li aħna nistaw inservu minħabba li aħna nixtieq nippreservaw is-saħħa tagħna ħalli bekk aħna nkunu nistgħu eh, naħdmu eh, favur lan ewlieni tal-jessem aħna rridu nilimitaw l-ammont li huwa previst għal direct payment recap. Iżda l-bażi ta' dan il-kalkulu fil-fatt kien l-informazzjoni li aħna ġibna mal- uh, minnaħa tal-credit rating agencies. Tajjeb, ringrazzjak. Issa għanna lill-Antolin Sanchez fissem il-Partit Soċjalista Demokratiku. Grazzi ħafna. Iva jena nishtiq nerġa' insemmi r-wol tal-Parlament Ewropew u anka il-tul periodu ta' żmien li matul huma validi dawn il-programmi inti qed li jessemmi istituzzjoni Ewropea vera illi mhix istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea, iżda hija istituzzjoni Ewropea tipprova tissalvagwardja l-istabilità taż-żona euro u tal-Unjoni Monetarja ġifieri il-Parlament għandu responsabilità li janalizza x-xogħol li qed jagħmel li jessem minħabba li intom din aħna għanna il-dritt u dmir illi nizguraw li l-politika ekonomika hija fl-interess tal publikum Aħna nafu li aħna diwek din nitkellmu fuq safety nets illi għanna bżonn ħalli bekk aħna nikkomplementaw is-sistema aħna nafu li intom entu kolli ċertu stati membri kellkom eh, kellhom problemi bl-istabilità u anke dawk il-pajjiżi li ma kellhomx problemi bl istabilta kellhom problemi ta' natura finanzjarja. U għanna u koll problema u koll bl-istituzzjonijiet u bil-kapitalizzazzjoni mill-ġdijt. Naħseb li dan jista nżidu bjaw jekk nbidlu aħna l-artiklu 19. Iżda għanna bżon ta' bidla fit trattat jekk aħna nishtiqu nizguraw illi dan il-fond ta' finanzjament jista ikun komplementat mill istituzzjonijiet finanzjarji jekk dan jista' jsir ma nistax nifhem għalfejn aħna ma nistgħux nipprovdu kreditu għall istituzzjonijiet finanzjarji naħseb li dan għandu jkun permess fi dan l-artiklu 17. Spanja bħalissa għandha memorandum of understanding ta' sentejn u jina nixtin kunna f'dan allura ħa jiskadi b'mod awtomatiku jew inkella ħa jiskadi wara li ssir talba min-naħa tal-Gvern Spanjol u nkella min-naħa tagħkom. Kif ħatimx il-biċċa tax-xogħol? Iva naqbel miegħek li li jessem istituzzjoni Ewropea jiena xtaqt ngħid illi mill-perspettiva legali din jessem mhijiex istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea u naturalment inti tista' targumenta u tgħid li dan jista' jkollu konsegwenza wkoll relazzjoni ta' bejnietna. Inti mbagħad saqsejtni għalfejn ir-wol ta' backstop ta' li jessem ma jistax ikun deċiż bil l-artiklu 19 l-avukati tagħna qalulna li dan mhuwiex possibbli minħabba li dan ibedna wis mill-għana ewlieni tal-ISM u ħajwassal għal bżonn li jkun hemm bidla fit-trattat. Iżda hekk kif jiena provajt ngħid fit-tweġibiet li tajt lil ħaddieħor dan id-dibattitu li beda dan l-aħħar ma mexxinix wis eh, il-bot ma nix nagħmlu progress din hija tweġiba li nistantikom dwar dan għalissa issa dwar mistoqsija li saqsajtni dwar Spanja. Il-impenn li aħna ħadna issa li għaddiet ta' 100 biljun euro sabiex nerġgħu eh, nirristrutturaw il-banek Fil-fatt aħna rajna illi Spanja ħadet wieħed minn biljun euro fil-kontesta dan eh, l-impenn li tiħet huma min-naħa tal-Gvern Spanjol qalu li mhumiex beħsiebhom jieħdu iktar minn dawn il-flus u sakemm ma jiġrix eh, xi ħaġa oħra dan il-programm ħajspiċċa fl-aħħar ta' din is-sena ġifieri din hija s-sitwazzjoni jispiċċa b'mod awtomatiku. Dan eh, din hija s-sitwazzjoni ma naħsibx li ħajkun iktar talbiet minnaħa tal-Gvern Spanjol sakemm qabel ma tispiċċa din is-sena sabiex nistend dan il-programm. Antolin, tixtieq terġa' titkellem? Mela, issa għanna l-Peter Zimon fissem il-Partit Soċjalista Demokratiku. Grazzi ħafna sur regling aħna fil-fat iddiskutejna ħafna drabi illi fil-fatt aħna kellna din il-metodu komunitarju iżda aħna nafu illi għandna ċertu konsekwenzi sa nħabba li għandna awtoritajiet differenti sur Gigold saqsik mistoqsija l-iktar xirqa u inti irtwiġib tibbu l-iktar mod xirqa. Issa dan ma jissodisfanix minħabba li inti eh, qed tgħidilna li aħna nistgħu nitkellmu fuq eh, il-font ta' riżoluzzjoni fuq xi trid. Iżda xorta waħda fl-aħħar mill-aħħar mistoqsija hija min għandu is-seta demokratika ta' kontroll fuq dan kollu. U aħna nafu li l-Kummissjoni Ewropea wkoll kol xi ħaġa partikolari, l-Kunsillet tgħid xi ħaġa oħra qed eh, jgħid ċoħra. Issa aħna rridu naħsbu daqsxejn eżattament fuq xi xedin ngħidu. Anka f'dan il-kumitat aħna nafu li hawnhekk irridu naħsbu wkoll fuq eh, il-funzjoni eh, ta' riżoluzzjoni tal-banek anka vizavi li jessem ġifiri aħna għawek għanna perspettiva importanti li rridu nqisu. isu U naturalment dan jirrikjedi ħafna bidliet fil-trattat. Jina naf illi illum intom ma tistawx fil-fatt taslu għal ċertu deċiżjonijiet minħabba illi il-kompetenzi huma miktuba ċari, iżda minn dak illi inti għandek bħala kompetenzi l-lum tista' fil-fat tipprova tara illi teleb ċertu xkil li solvi ċertu problemi, speċjalment jekk eh, inti tħares li il fat li aħna provajna nfasslu eh, dan il-grupp fil-fattu testejtna kif aħna jista' jkollna daqsxejn iktar simpatija. Iva, ma nafx, jina ma konċ naf illi per eżempju il-komissarju Banjer muġib komod personali, jina naf illi fil-fatt inti kont preżenti wkoll ċertu ċirkustanzi, però jem nasibx illi aħna hemm bżonn illi konna dan ir wol ir wol li aħna għandna bħalissa huwa dwar tipi differenti ta' finanzjament u tipi differenti ta' operazzjonijiet. Naħseb li dak dak biss huwa diġà biżejjed u il il-kapitalizzazzjoni mill-ġdid tal-banek diġà hija xi ħaġa differenti u naħseb illi verament qegħdin nippruvaw naraw illi nagħmlu supervizjoni ta' ristrutturar tal-banek. Jekk aħna nitkellmu fuq riżoluzzjoni aħna ħajkonna bżonn ta' business line ġdida ġifieri m'għandniex sinerġija bejn dawn iż-żewġ xogħol xogħlijiet li rridu nagħmlu saqsejtni għall-opinjoni tiegħi fil-perjodu it-twal ta' żmien. Jiena naħseb li fil-fatt dan E, li jessem li palissa huwa integrat fit-trattat issir istituzzjoni Ewropea jina din hija l-opinjoni tiegħi li aħna ħajkonna bżonn istituzzjoni separata Ewropea għal riżoluzzjoni tal-banek ħalli bekk aħna nikkomplementaw L-istituzzjoni separata wkoll li għandha tkun implementata supervizjoni tal-banek kif aħna nafu il-Bank Ċentrali Ewropew għallu li huma ux li jkollhom dan ir ma huma jixtiequ li jkun hemm istituzzjoni separata fuq il-livell Ewropew iżda huma qalu li dan mhuwiex possibbli minn millum lum għalada, issa għalu illi xorta waħda jixtuq li jisir, ġifiri lantana u għalin joħol u istituzzjoni differenti għal daw l-funzjonijiet li rridu namlu, jina nafxni għal preferenza tiegħi u naturalment aħna rridu naraw eżattament kif nistaw niċċaqalqu minnaħa l-oħra u li jessemet jamal da kollu illi jista palissa, pero li jessem miex l-esta illi palissa tiħu dawn ir-rwolijiet fidea addizzjonali. Tajjeb, mela meta issaqsuk eh, kif ħanaslu minnaw is-sem, forsi aħjar ma nibdewx minnaw, iżda nippruvaw nibdew minn ħaġa oħra, ma insomma jiena naħseb illi aħjar ngħaddu issa sabiex nisimgħu il-kelima l-oħrajn u nibdew b'Teodorus. Grazzi ħafna jiena nixtieq L-għunnet niskuza ruħi li jena ħan foka fuq il-greġa jena smajt li kienem titjib importanti f'dan l-ħar edin jgħidu iżda ftiġimatilu l-ikbar kumpanija ta' esportazzjoni et mill-Greċja marret il-Belġu. Għana din nitkellmu fuq kumpanija li tirrappreżenta 15% tal-esportazzjoni Griga. Issa fl-istess jien meta saqsew mal-fejn huma qalu illi l-ispejjeż ta' finanzjament għall kumpanija Griga huma impossibbli iktar minn 4% minn dak li jħallsu il-Ġermaniżi f'dak l-għandu x'jaqsam rati ta' interess. Jiġifieri, il-mistoqsija li għandi hija di. U anke l-esperti tagħna Grigi għal qed naraw li fallew fl-ewwel siċċur ta' din is-sena anke minħabba noqqas ta' finanzjament fis-settur privat. Is-sena li għaddit fis-sena 2012 aħna kellna l-ispejjeż tal-gvern li kien jammont tal-55% tal-GDP li kien finanzjat mhix mill-flus ta' ċittadini u mill-ħatar li jessem, iżda fl-istess jien qegħdin naraw l-settur privat Grik huwa meqrut kompletament minħabba differenzi fir-rati tal-interess bejn il-pajjiżi iżda din dawn id-differenzi tar-rata ta' interess huma serji ħafna minħabba int ma tistax tmexxi kumpanija u fl-istessin kollok tħallas kważi xi 10% fil-mija tar-rati ta' interess aħna kif nistgħu nibdluh dan kollu għal ġejjieni għandna erba' miljon nis li li huma qiegħda, ġifieri 28% tal-ħaddiema. Kif nistgħu insibu x-xogħol fis-settur privat, settur privat li qiegħed jiddependi fuq rati ta' interess ta' fil-mija. Grazzi. Jiena attent ħafna fil-bidu għamil differenza bejn il-progress bil-indikaturi tal-bidu ċifri, indikaturi jidependu mill li huma monitorati mill s-swiq finanzjarji u anki iż-żmien, iż-żmien li jkun qed jieħdu il-current accounts, il-ritu kunem irdu jitjibu mħabba il-reformi li irdu jisiru. Dawn l-affarijiet jieħdu żmien, imma ek l-istorja ta' dinja f'dawn l-aħħar snin. Fil-Greċja, ovvjament dawn iġibu ċertu tbatija għax il-Greċja bdiet minn situazzjoni ħafna iktar prekarja meta mqabla ma' pajjiżi oħra li pedenfikaw minn dawn iż-żewġ strumenti. Għalhekk l-aġġustament għetiħu jieħu iktar żmien, eh, iktar tadbatija, iktar komplikat. L-indikaturi eh, tal-bidu qed juru li l-kompetittività marri tal-aħjar, il-prezzijiet qed jaqgħu mhux biżejjed, mhux qed jinżlu biżejjed, imma dawn bil-mod iridu jerġgħu jsibu posthom. Anki dak li ġara eh, fl-Irlanda kienet situazzjoni differenti. Imma fil-Greċi qed jibdu l-aġġustament fiskali kien verament qawwi f'tlet snin 12% tal-GDP bħala aġġustament dan qed iġi id ovvjament il-salarji, aktar taxxi. Imma il-progress fil-konsultazzjoni fiskali qed isir. Dan huwa qawwi għax id-deficit fiskali fl-2008 u 2009 kien 50% tal-GDP. Ġifri il-kondizjoni tal-finanzjament dawn il-pajjiżi huma wkoll hemm eh, diffiċli għax qatt m'hemmx biżejjed konfidenza li jidħlu l-investitaturi privati u nisperaw li l-gvern tal-Greċja se idaħħal f'dawn l-arrears domestiċi għax ikun tijajn il-kumpaniji privati biex jikun jistaw jisselfu anki iġibu ċertu kapital. Ġifiri il- eh, fil-qed naraw dan l-aħħar li kien hemm stabilizzazzjoni imma ma jfissirx li n-nies qed ibatu inqas. minar il-finanzjament tal-IMF fu l-ISF, l-aġġustament kien ikun ħafna iktar diffiċli għax li finanzjament mill-IFS l-IMF juri li dan l ġustament jista' jsir fuq medda it-twal ta' żmien. U dan ovvjament biss jista' jġib ċertu avvanzament. Imma l-mistoqsija tiegħi hija għaliex hemm zbilanċ fl-aġġustament bejn is-settur tal-gvern tal u dak privat. Għax palissa 99% tal-nisa edha ġej mis-settur privat. Aħna konna naħsbu li settur privat se jsalvana, imma mill-qed jidher qed tibgħat il-konsekwenzi korok kollha hu. Jiena naħseb li ħafna mir riformi li jiffurmaw parti minn dan il-programm ta' ġustament supervizat mit-trojka se jirrendi settur privat iktar itih iktar lok li jizviluppa u anki permezz ta' regolament il-settur privat ikun jista' joħloq il-postijiet tax xogħol. Il-problemi inti semmejt, dek raġun tejdom, jiena nara li fil-servej annwali tal-OECD fil-dwar ir-riformi dawn ikopru l-Korea, l-Messiku, l-pajizi industrializzati, il-Greċja, poġġa fil-bidu tal-lista. Ġifiret juru li riformi fil-Greċja huwa il-Greċa u l-post fejn seħu l-iktar riformi kbar. Imma fil-bidu l-riforma strutturali u l-aġġustament fiskali iġibu dbatija għal-nies, għal-popolazzjoni. Situazzjoni erba snin ilu nafu kemm kienet f'qada mwera. U għalhekk bil-mod l-affarijiet jittaffu, il-problemi jittaffu. Dispiċini sur Glintz tela għax eh, u kien iħoss li riformi kienu qed isiru u veru qed isiru u nispera li n-nies se jżommu eh, paċenzja biex jaraw riżultati pożittivi. Eliza, skużani li kellek tistenna. Grazzi ħafna. Jena ħaniskellem bl-Ingliż issa nixtieq li nerġaw allura għal il-kondizjoni ċinuma għal dan l-istrument biex jirġaw jikapitalizzaw il-banek. Ġifri li jessem jisab fl-aħjar moment issa xemmir il-fond ta' rezoluzzjoni li jista' jkollu semmu kol. L-argument li ta' Antonin Sanchez Presedo tistawx forsi il-font s-saxu biex tamlu dan tridu tamlu il-brief trattat għalek. Meta se jidħol li jessem għal kapitalizzazzjoni mill-ġdid, Kompetizzjoni mal-font mal ta' rezoluzzjoni jew jew kooperazzjoni miegħu u bliema kondizzjonijiet jiena mhux qed nirnexxiel nifhem eżattament kif u kome dan li jessem għandu rabta mal-fond ta' riżoluzzjoni. Issa, jekk issa se jkollna mekkaniżmu ta' supervizjoni uniku lest, jiena kont fimt li dan ikun jippermetti li jessem jintervjeni mingħajr ma jkun hemm bżonn garanzija mill-gvernijiet, ġifieri fej jinsab il-bank. Għax issa għandek supervizur wieħed jkopri kollox. Imma meta saqsejt il-mistoqsija jiena mill-risposta tiegħek fimt li l-gvernijiet għadbaqalhom rwol bħala garanzija tal-self, eh, eżattament, għal xiex, tista' tispjega dan, iva mela l-ewwel puntijak, għan rispondu. Għalissa ma nafux id-dettalji kollha. Għalhekk il-Ministru tal-Finanzi tal-Eurogroup iddeċidow li linji gwida ma jiffanilizzawx qabel il di tiġi finalizzata Ġifiri, nalinni, naraw kif it-nej sejġu għalinjati. E, mill-lider il-gvernijiet iridu jagħmlu wkoll tajjeb uh, sabiex il-banek jibqu solvent. U għalhekk ma jkunx hemm investiment f'banek li mhumiex solventi, ikun hemm il-ratio ta' 4.5% ridu jiġu milħuqa biex ikunem eh, il-banek jiġu dikjarati solventi. Dan, dan il-ratio jista' jitlanki għal 9% skont il-bżon. Iġifiri, hemm tibdili ma' dettalji għadna ma' deċidejni jomx. Dan wara kollox qed nitkellem fuq Eurobonds u flus il-flus huma pubbliċi, ġifiri, rridu nara kif nasibu l-kaptu ta' dawn ta', dawn l-affarijiet. Imma għal kapitalizzazzjoni mill-ġdid tal-banek mhux se jkun hemm bżonn tal-garanzija tal-gvernijiet. Jekk ikun hemm bżonn, irid ikun hemm il-kapital li jingħata lill bank direttament. Wara kollox, fil-bidu ridna neħu rabta bejn is-sovereigns u l-banek. U garanzija minn tal-bank ovvijament, ma tossanniex għal dan kollu. Grazzi. It-tieni mistoqsija tiegħi hija relevanti għal dawk il-pajjiżi li għadhom ibatu. U jiena minix ottimista daqshekk anki jekk il-puntu di vista tiegħek ottimista li li jiena ħadd gost bih. U dak li jett fil-Portugal mhux se jkun hemm bżonn programm biex insalvaw il-pajjiż. U se nsegu l-istess tip ta' ftehim bħal dak li kien hemm għall-Irlanda. Ġifri għal żmien ta' tranzizzjoni. Mela, Minn dan ngħid il-relazzjoni għal font u l-xol kif taħdmu ma' trojka, intom t-diskutu ma' trojka jekk rekomandazzjonijiet u jista jara kif jitjiebu għaliex ma ħadmux fċertu każijiet fej riżultati ma segwux dak li kien maħsub, ġifri f'dan il-kuntest kif taħdmu ma' trojka nispera li l-ottimizmu li kif sejħtlu inti huwa wkoll eh, realizmu. Ġifri l-affarijiet iseħħu u jekk wieħed jara indikaturi tal-bidu, dawn jawguraw tajjeb anki għal Portugal. Ovvjament il-kriżi għadha m'għaddiċ, in-nies ma jarawx il-progress imma il-kompetittività u l-current account għax fil-Portugal kien hemm problema kbira bil-current account bil kont kurrenti kien hemm l-ewwel darba l-Portugal rat surplus tal-kummerċjali. Naf imma l-nies ma jħossux, ma jafux daw l-affarijiet, ma jħossuhomx. Meta il-programm jiskadi s sena diħra ma nafx se jiġri jien. Jiddependi xiġri fil-Portugal u barra mill-kol Portugal. Ġifiri jekk ikun hemm ċaqli fil-kummerċ eh, fil internazzjonali, dan se jkollu ovvjament ċertu effetti u jiddependi wkoll fil-post li għandkom fil-dinja eh, eh, kummerċjali, kummerċ dinji. ħadd ma jista' jipprefedi x'se jiġri l-ġimgħa d-dieħla, ma naħsibx anzi s-sena d-dieħla, ma naħsibx li tkun xaġa qlija li wieħed jgħid dawn l-affarijiet. Issa, fuq it-trojka u relazzjonijiet li għandna, intom fuq it trojka eh, diskuti l-kondizjonijiet mal-pajjiżi. Iġi fil miżuri eżatti, aħna ma nasnaqx naqsmu xejn ma dan. Aħna nkunu hemmhekk għax fl ħar mill-aħħar aħna rridu nejdu jekk għanniex bizzejjes finanzjament, jekk nistaw xintu dak il-finanzjament, ġifri dun kunu prezenti meta jiġu diskussi id-dettalji, imma ħna ma niddeċidu xej dwar riformi strutturali jew x'proċess li jittieħed mill-pajjiż. Meta jiġu diskussi affarijiet li għandhom xaqsmu mal-benek, mal-banek jgħajtunna għax għandna l-expertise imma għal-kondizjonijiet hija biss it-trojka li tiddeċidi. deċidi Tajjeb, għanna bizzejiet eh, nis, nis biex li du jitkelmu għal-ħin li baqalna. Għandi mistoqsija ta' malajħin stess. Fl-introduzzjoni ti semmejt l-Irlanda, per eżempju, daħlu mill-ġdid fis-suq tal-bonds u birrata ta' 4%. Situazzjoni ġifiri tajba. U l-Irlanda ħalset inqasek milli eh, biex terġa tirrifondi il-self li ħadet mill-ISF. Ġifiri, kif tispiega dan? jiena kont naħseb li issa il-pagament biss fuq opinjoni tiegħi suppostar skont l-infiq li sar Iva, meta eh, minn ħolo li FSF tlet snin u nofsilu fil-bidu konna zidna premium biex li FSF ma jintużax kif ġipu leħaq. Imma dan tneħħa għax l-iktar ħaġa importanti kienet is-sostenibilità li nsalvaw is-sitwazzjoni u għalhekk aħna dak li nittolbu eh, bħala ħlas lura minn dawk il pajzi li jibbenefikaw mill-programmi tagħna huwa biss biex aħna inkopru l-ispejjeż amministrattivi. Imma il-flus li aħna rnexxilna nġibu mill-swieq, anki jekk din sena kellna eh, rati ta' imax negattivi, zoċ eh, bonds ta' 25 sena ċifiri aħna kull ġimgħa nara ta' kull jum nikkalkulaw l-ammont nistgħu nitkellmu ta' xi wieħed jew wieħed punt fil-mija dan jola jekk jolo ukoll ir-rati tal-imax, imma dan ovvjament huwa dejjem ħafna inqas mill-funding costs anki għall-Irlanda. Il-finanzjament fuq medda qasira ta' żmien għall-Irlanda huwa qasiru huwa baxxu wkoll aħna għanna kondizjoni tiktar favorevoli għal irlanda meta mqabla mal-Greċja għal portugal għax daw għandhom spejjes ola. Anki il-maturity stana żmien e, tas-self huwa itwal. Jiena naħseb li da, dak iż-żmien eh, konna ħna minna pressjoni biex jitneħħa il-premium fil-fatt. Grazzi ħafna Sharon. Għandi mistoqsija oħra sur Liglin dwar il-kunċett ta' responsabilità tad dejn. Issa, dwar il-Greċja iżda il-programmi l-oħrajn ukoll intom taħsbu li dan il-konċett verament ħajkun inkluż, ħajkun istituzzjonalizzat. Aħna għanna l-barometru ta' d-dejn skont l-istituzzjoni eh, ta' kili li qed jgħid li ħajkun hemm bżonn ta' 15% ta' bib u jekk ħajaslu għal erba' fil-mija ta' tkabbir li għal issa mhux daqshekk realistiku xorta għadha ħajkollhom bżonn ta' xi 5% tal-BIP naħseb illi fil-fatt dan ma nistaw naraw li mkien ma, ma sar sissa u jiena naħseb illi fil-fatt dawn il-pajjiżi illi e, huma e, qegħdin lura ħafna. Hemm xi ħaġa prevista għalijom hemm xi ħaġa li hija maħsuba anke f'dak li għandu x'aqsa motja tal-kreditu u dwar l-operizzazzjoni tal- ta' dan id-dejn li tal-kunċett dwar id-dejn kif qed tgħid inti. X'ħaj jiġri eżattament, x'ħaj jkun ir-riżultat u dan x'tib ta' konsekwenza ħajkollu fuq e, ir-realtà il-Grigi jistaw jibqaw jifadlu u hemm bżonn li jinqata ċertu dejn iżda rridu naraw ukoll li e, f'dak l-għandu x'jaqsam il- l-ammont ta' flus li kollu l-gvern f'idejk kif jista' umbat inaqqas il-dejn, ti kif taħseb li dan jista' fil-fatt ikun istituzzjonalizzat u implementat fil-prattika? Koncept. Hmm. il kunċett ta' kif naslu għal din il-sostenibilità eh, mhux ħaġa faċli li wet jimmaġinaw memx soluzzjonijiet faċli. Għax e- hemm ħafna inċertezza u inti ħadd eżempju il-tkabbir 2% fil-mija jagħmel differenza kbira. Ma nafux se jkunu rati ta' tkabbir f'dawn il-pajjiżi fil-10 snin li ġejjin, anki x'se jiġri s-sena d-dieħla ma tantx nistgħu nipprevedu ħaħseb wara f'għaxar snin impossibli. Imma irridu namlu dan eżerċizzju u nippruvaw namluh. Ma ma na, najat ma nejċ li dan huwa bankruptcy procrastination. Man Naturalistischen Fehlschluss will ich mir. Unek ma rridux inħaltu l-affarijiet. Noqgħod Tent ħafna jekk se nużaw idejat naturalisti. Il-procrastination eh, mhux il-kelma li gnuża jiena l-affarijiet huma diffiċli l-IMF ovvjament għandu eh, jimmaġinaw sostenibilità kif se tiżvolġi punt li ma tantx natu kasu hemm differenza jekk għandek inti livell ta' dejn ta' 100 jew iktar minn 100 fil-mija tal-GDP li dan m'għandux e, e, jasal l-iktar minn 120 fil-mija tal-GDP sa' xar snin oħra, Ovvjament, dan din il-mistoqsija kollha tiddependi dwar l-rati tal-interess tas-self tal-finanzjament. Ġifiri, pajjiż bħal Greċja irid jiffinanzja il-self skont ir-rati tas-suq li huma ġifieri ta' 8% jgħidu daw jinżlu sa' 6%. Jew inkella Eh, dak li rridu jħallsu lilna bir-rata ta' imax ta' 1.5 fil-mija. Imma aħna l-finanzjament tagħna idum għal 30 sena. Iġifieri dan huwa l-eżempju li qed jagħti l-Ġappun ukoll dak li qed nagħmlu għal Greċja u li noħolqu kundizzjonijiet bħal tal-Ġappun. Ġifri għal żmien da' sekk twil li huwa ħafna twal minn kull tip ta' finanzjament tal-IMF, din is-sostenibilità tista' tintlaħaq. Imma hija kwistjoni diffiċli m'hemmx metodoloġija li tista' eh, nistgħu ngħidu li hija l-aħjar waħda ma nafux jekk eh, nejdux li eh, il-Greċja se tilħa il-rata ta' 120% tal-GDP fa' xar snin u mem lebda metodologija li tejna naslu għal dawn iċ-ċifri, ma għet rrit iqis naraw eh, li dak li jgħin minn e, eh, dak minn jisselef minn għanna jiġi meju mal-fat li s-self isir fuq medda twila ta' żmien. U l-irkupru għalek li sostenibilita u għet ikun jista jilħaqa. Grazzi. Safna ħar eni. Grazzi Sharon. President, permettini ġelura għal xi kwistjonijiet iktar urġenti l-ewwel ħaġa nixtieq nisħa fuq il-fatt li aħna napprezzaw ferm il kondizjoni ta' tislif tal-ISM li qed jissigur li qed joffri l-Greċja, ma nixtieq niġi lura għal dak li eh, kollegi tiegħi jini jitolbuk qed jisaqsuk inti tifhem li l-iktar sfida importanti għal Greċja bħalissa hija li terġa' tikseb il-pożizzjoni tagħha fis-swieq u r-raġuni sfortunatament m'għandix ma nistgħux narawha minn din id-distanza għax qatt baqa' żmien e, strutturi ftar riformi fl-istruttur strutturali jieħdu żmien biex jibdew jipproduċi benefiċċji, eċċetra. Minkejja dan il-mistoqsija mhijiex dwar meta nkunu nistaw nassiguraw titjib kif jidher miċ-ċittadini. Il-mistoqsija hi kif għanna nagħmlu biex nevitaw iktar deteriorazzjoni tas-sitwazzjoni u nuqqas ta' finanzjar mezzi ta' finanzjament ta' postas għas-settur privat illi jmexxu il-ftit eh, intraprizi griegi li baqa fil-pajjiż biex jimxu l-qoddim għax m'hemm lebda mod kif eh, wieħed ħajsib fondi brati ta' interess normali fih dan il-pajjiż naħseb jien illi aħna għandna qudiemna r-riskju ta' deteriorazzjoni għax da kif semma il-kollega tijaj huwa illi nkopru 15% tal-esperti irridu ntejbu l-kompetitività, ġifir irridu nsaxħu setu tal-esportazzjoni unsibu fondi apposta l-ura tafu intom dinija dan huwa ċirku vizzjuż bir-ris li għandu r-riskju li noħolqu li jinħoloq li tinħoloq sitwazzjoni ferm għar minn dak li sissa kellna grazzi. Iva, l-problema, għetjax il-President, hija reali u hemm żewġ elementi fil-programm ta' ġustament għandek it-trojka, għandek wieħed li għandu x'jaqsam ma' trojka, għandek wieħed li għandu x'jaqsam ma' rikapitalizzazzjoni tal-banek Griegi u għandek dak l-elem għandek 50 biljun bħala ammont ta' ammont li diġa ġi irmak dal-banek Griegi u għaparti mill-pakket ta', ta self l-gvern Grieg u ta' dawn il-flus ġew trasferiti l-HSF u parti kbira minnhom intużaw biex namlu kapitalizzazzjoni miġdiet mill-erba l-ikbar banek Greki. U anka biex ikollhom biex jinamluha possibbli biex il-banek jerġgħu jirrispettaw ir wol tagħhom illi jselfu u anka lill-privat u dan iwassal ukoll għal iktar tislif u biex l-ekonomija tibda taħdem sew fil-Greċja. Dan huwa parti mill-programm ġenerali ta' ġustament il-Gvern Grik fil-proċess li ħallas lura r-rati u aħna nafu anka mill-istorja ekonomika meta l-gvern kollu għarretrati dan jista' jwassal għal deadlock fil-ekonomija għax kumpaniji li jkunu taw servizzi ma jnatawx il-flus li ħaqhom, allura ma jistgħux jagħtu u inti biex tieħu iktar kreditu mill-banek titħallas għalih, allura jagħmel ħajjat ta' kulħadd iktar diffiċli. Issa l-gvern Grik beda iħallas, diġà ħallsu diversi biljuni f'arretrati, retrati u dan għandu jgħin l-ekonomija biex miux mhuwiex it-tmiem għad baqa stok sħiħ, sensila sħiħa ta' retrati x'ingħataw imma qed tonqos din is-sensila ta' retrati. Imma ġara darba li jkunu tħallissu dawn l-arretrati dan din, din il-proċedura se ġib ferm e, eh, sens ta' riljev u ta' sens ta' mistriħ lil diversi entitajiet li kellhom id-djun. Grazzi. Tajjeb, grazzi ħafna. Dik kienet taħtiġa kbira, jien naħseb li nħarsu l-qoddim biex li, li, li tkun iktar regolari li jinti tideraw fosna l-lum forsi tpoġġija fil-timetable għaliex xina żgura li li jesem ħajkompli jkun suġġett importanti ħafna fl-istabilita' tal-Eurozone u tal-Banek Ewropej għazmin qarib għal-menu li ġej. Grazzi ħafna, narakom iktar tard il-lum wara nofsinhar, temmet tajt il-Presidenta.